Uh, so good afternoon everybody. I'm sorry we're slightly late, but um Lodwa tajba li kolħat, dispeċini li għedin għatar, ma jek li se kom il-kol biex podġu. Naddu għall-agenda ta' Hour of Sinar. L-ewel punt fuq l-agenda ta' għana, l-opinjoni l-ambjent, il-Kumitat tal-Ambjent fuq il-prodotti medicinali folot. Il-rapporter dak li abbozza il-rapport hija sinjura bozza u nixtieq l-ewwel nett għala l snin għallum veri grazzi tal-qiegħed hawn qiegħda għatta l snin hekk hawnhekk ma suq intern. Grazzi, s-nira, basta sanna bħala Shadow Reporter, s-nira Vajler, għaw kol, edawnek, Sinjera Buzoj, u kol, Sinjera Fox, Issur Fox, minna u iktar. Grupp oħra uh, Sur Sundegard. Ħajdi, inta titkellem. U Signor Ruler illi ħadd ma jista' jwaqqafha, nidawwek ukoll. U għalek nista nistiden il-sinjor Bastos hawnhekk u biex ittina l-opinjoni tagħha fuq dan il-rapport importanti. Grazzi, grazzi eh, tal- xew it izbih għal-luqsnini, mela ser niprofa nżom fil-qosor kemm jista' jkun. Dak li għandu x'jaqsam id-direttiva 2001/83 mm, eh, biex inwaqfu l-introduzzjoni fil-katina nwaqfu l dawn il-produzzjoni ta' dawn il-prodotti medicinali fola sam ħafna affarijiet illi ħafna kustinijiet illi għadhom għadhom ma solvejnijomx minħab permezz tal-proposta tal-Kommissjoni li temenda direttiva nishti illi waħda l affarijiet nisiq nitkellem fuqhom hija waħda li hija fundamentali għalina u fundamentali wkoll għal din il komitat tal-Parlament u l-opinjoni li aħna tkellmu dwaru titkellem dwar is-saħħa pubblika u il-konsumatur, interess tal-konsumatur li kollu aċċess għal prodotti medicinali ġenwini u minnajma wieħed ikun jisagrifika saħtu. Tassi evidenti dan il-rigward, dak li għandu xaqsam din il-proposta, iżda kif infassla fl-artikli ekkunu finu nfassa dan il-rapport, iwa qed joqogħdu wisqlura meta nħabtu biex namad dan il-fenomenu li qed jikber kol majmur, jmur, fenomenu sofistikat u li hija waħda kriminali. Dan l-emenda ta' direttiva hija waħda li torbot ma' sitwazzjoni lokali imma wieħed ma jistax jinsa illi falsifikar ta' dan il-prodotti medicinali u kol hija marbuta ma l-internet bħala mezza distribuzzjoni. Dan huwa fenomenu li kulħadd jaffu sew u e, però il-proposta kommissjoni ma jitkellimx dwar din kwistjoni tal-produzzjoni u, l firxa ta' dan it-tip ta' mediċini folos fuq l-internet. Aħna ma nistawx però para l-opinjoni tagħna ma nirriferux għal fatt illi il-mod prinċipali ta' wieħed kif wieħed jifqassam dawn it-tip ta' mediċina kien fil-fatt l-internet huwa l-internet. Eh, Koll għandek in-nuqqas reġistrat fil-proposta ta' definizzjoni adegwata ta' prodotti medicinali folots. Għalina din hija tifsira li għadha fundamentali għaliex wieħed trid ikun hemm eżattament dwar xi qegħdin nitkellmu istati membri kollha jridu jkunu jafu ħalli meta jkun qed jagħmlu din ir-referenza għal prodotti medicinali folots li huma t-termini eżattament illi qegħdin jirreferu għalihom u xi jfissru. Ovvjament, sakemm ma jiġix dak li probabbilment se jiġi, ġifieri stat membri jiddeċida illi eh, eh, għandu kumpanija ta' mediċini illi f'pajjiż jiġi determinat eh, fals falsu mbagħad f'pajjiż ieħor le huwa legali. Għalhekk aħna id-definizzjoni għada għadin id diskutua fil-World Health Organization. Fl-abbozz tal-opinjoni tagħna il-rapporter ġurijin. Nasbu li nistaw napprovaw, nistaw din il-definizjoni um, li tista' taqbel ma dik ta' WHO. Aħna wkoll qed nitkellmu hawnhekk dwar xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-saħħa eh, pubblika u fl ħamil mill-ħar konsumatur li huwa fit-tmim il-katina ta' produzzjoni ta' veħ irrid ikun l-iktar wieħed imħares aħna rridu nkunu nistgħu u dak li kun irrid ikun jista' jkun jafx qed jiġri f'kull pass fil-katina il-produttur tal-medicini irrid ikun traċċabbli biex wieħed ikun jista' verifika illi bl-ebda mod da ikun iffassifika il-medicina hemm il-holograms, hemm il-barcode, daw daw l-affarijiet kollha illi huma mħadna fil-proposti tal-Kummissjoni aħna nagħmlu magħhom, għalhekk aħna nażbu illi dawn il-karatteristiċi ta' sikurtà dawn is-safety features għandhom jħarsu eh, għandhom jittrattaw il-mediċini kollha ġeneriċi, neuroloġiċi, eccetera mod partikolari dawk li mhumiex soġġetti għal preskrizzjoni jew riċetta Eh, mit-tabib. Dan il-proposta ma jħadanx koll ma aħna xtaqna għalix rigward dawn il-tip ta' medicini r riċetta hemm ħafna prassi differenti fost l-istati membri dwarhom xi stati membri fejn dawn il-prodotti medicini jistaw jinxtraw ukoll mis-supermarket u mhux biss fil spizzeriji Għalhekk minkejja dawn il diffikultajiet fil-qassim ta' dawn il-prodotti u sistemi kollha differenti madwar l-Unjoni Ewropea wieħed xorta ma jistax jinjora din il-kwistjoni importanti ta' dan it-tip ta' prodotti medicinali li jistaw jinxtraw mingħajr riċetta. Il-proposta tal-Kommissjoni ma twaqqafx laqas illi il-medicina tiġi pakkjata mill-ġdid u għalek rridu nkunu nafu qed jiġri permezz ta' dawn ukoll dawn id-distributuri paralleli li wkoll huma marbuta ma' delkatina ta' distribuzzjoni, produzzjoni u distribuzzjoni. Aħna wkoll irridu nisimgħu minn speċjalisti f'dan il-qasam biex niddefinixxu il-pożizzjoni tagħna hawnhekk aħna jina u kol irrid nisma il-kollegi tijaj fuq element specifiku ġvi dak ta' database. sin tal-privatezza, eccetera, dawn huma affarijiet sbieħ, klim sabiħ li aħna naqblu miegħu. Imma importanti li nkunu nafu jekk dan id-database ser ikun marbut mal-kwistjoni ta' prodotti medicinali folot huma prodotti u jekk ħatkun awtorità waħda Ewropea li ħatiħu ħsibhom jew inkella li sati membri fuq livell individwali li ġestu d-data u l-informazzjoni. Importanti insomma li ma jkunx abbuż fil-ħarsin tal-privatezza, speċjalment għal din it-tip ta' data sensittiva prassi tajba ta' distribuzzjoni titkun um, sottomess, jkun sottomess alla audit. Ah, dan u aspett importanti, l-autoritajiet tal-istati membri iridu jihdu xsib. Umbat jistaw daħlu kol l-imprizi privati kiridu. Ma diċ li jridu nirriflettu ktar fuqa, nisimaw mill-esperti tas-settur, speċjalment l-awtoritajiet nazzjonali tal-istati membri varji. Met dwar l-ispejjeż, l-ispejjeż tal- dispożizzjonijiet tas-sikurta hija irridu jkunu mqasma sew bejn il-każijiet mediċinali u il-konsumatur aħħar il-pazjent ma jriċ ikollu jarfa l-pis ta' l-lat negattiv ta' dana kollu. Jina nistana bil-ħerqa biex nisma minna ħatakom. Eh, u nittama li fi żmien qasir nkunu nistgħu nisqu dokument bej wet ieħor formali abbozz ta' opinjoni b'tali mod illi b'mod iktar konsistenti nista' nippreżenta aktar fatti fija. Grazzi. Um, thank you very much indeed, Mrs. Bastos, I think, for... for... Iva, sabiex nidentifikaw dawn karatteristiċi kruċjali importanti titkellem dwar l-operazzjoni tal-suq intern. Ni importanti. Mela għandi l rapporter skola li xo jitkellmu qabel ma nintroduċu jom nishti u kol. Dispeċin tal-ma semmejċ, il-missaw xissu tarbar għonek minn DG Enterprise li għan kien eh, kol responsabli għadan id-dossier la darba jtkunu tkellmu il-shadow reporters u xi membri oħra li jishtiqu jkoll jitkellmu. Mela, għandi xetaw skolla fett jew anki dawk li jgħatum jaħdina eh, fissem, emmek għonek fissem il-shadows, Sr. Fox, Sr. Guerra de u Sr. Steiler. xaħtiħor. Mela jani bidew shadow reporter ascendi Sr. Weiler. Gżani, nasmajt Stina Styler. <laughs> Ħarġet ħażin mill-interpretazzjoni. Vajler, Styler, veru. Jaqblu ftit. <laughs> Mela. Signor Bastos, jina id-dispeċini illi kelli noħroġ b'alternativi differenti u addizzjonijiet differenti. Però tant tkellimt dwar ħafna mill-affarijiet, mill firxa wisa ta' affarijiet fil-prezentazzjoni tiegħek. Inti mort ħafna lil lin mill-opinjoni tal-Komitat tas-Suq Intern. Mina naqbel ma' ħafna minn dak li qed dwar data protection għandek raġun, dwar l-ispezzjonijiet għandek raġun, inti qed aħna rridu fika aktar fuq is-sikurtà, L-Kwarter karakteristiċi ta' sikurta u l-istess definizzjonijiet għandhom japplikaw f'kull stat membru. Għandek raġuni hemm ukoll. Gwart ispejjeż. Ħaġa li bewħed u nista' nilqa' ma nistax nħallu ovvjament fidejn il-konsumatur biss irid l-ewwel qed naqra l-istrat jekk imma nqas dak li il-fom kien um, għamil sens, għamil ħafna sens. Issa xie xtemmi xie ġiġ punti oħra. Jina niftakar illi xie joħran snin ilu kena kwestjoni fuq prodotti omeopatiċi. U eh, f'dawn jiġu trattati b'mod differenti f'pajjiżi membri differenti. Und għal dak li nar illi li kieku sonna nimponu tal immot li l-istess mod eh, pajis, per esempio, mal-ma kellom fl-Italja, kienet ħat um a kbira. Naħseb illi għadu bikri wisq biex ners nqarbu lejn l-armonizzazzjoni. Forsi minna 10-15 sena oħra, kullu nistgħu mlu għadik. Mbagħad għandek eh, l-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet. Sissa, ma minix l-istess esportazzjoni ta' prodotti ta' kwalità u li għalejn l-Azja u l-Afrika. Dan naħseb kien forsi l-kas qabel fil-passat nittama li damu mhuwiex il-kas. Madux il-kas għall-inqas. U xi ħaġa li ħarġet mill-diskussjonijiet inizjali ma' shadows kienet illi għanna nimxu mkoll mod parallel ma' dak li qed il l-Kumitat tal-Ambjent. Aħna rridu nisqu fuq is-suq l aspet tas-suq intern. Nilka ħaġa importanti. Uh, thank you very much. Uh, Christian Buzoi. Is-sur Buzoi. Grazzi. Xin grazie sinu għabbasta sal-eluq snina. Nilqaw il-proposta għalix eh, il-mizuri xirqa kienu meħtieġa biex ikunem katina ta' provista legali inta huwa f'waqtu illi illi qegħdin nattrattaw din il-kwistjoni hemm xi punti li diskutejna u li għandna nqajmu u nresqu permezz tal-imko. L-ewwel l-ambitu tad-direttiva reveduta biex ma ninkludux in eh, mediċini bir-riċetta u mbagħad eh, kif definit il-kommissjoni, kuster jemmek, u mbagħad il-kummerċ parallel, u mbagħad il-ġestjoni u kontroll ta' informazzjoni f'dak li xaqsam ma' dawn il-prodotti u l-katina ta' provvista. Aħna l-koll irridu naqblu dwar dak li aħna qegħdin iġildu għalih. Imma din namlu legali il-katina ta' provvista mhux biżejjed xorta. Qed nitkellmu dwar attività ta' tal organizzata. U l proposta tal-Kummissjoni hija ftit dajfa x'imdaqqiet biex tfaċċa din il-kwistjoni. Minn lat ta' ħarsin tal-konsumatur jekk aħna rridu nindirizzaw dawn il-prodotti folot aħna irridu nġildu kontra is-suq illegali. Nsaħħu miżuri f'dak li xaqsam mal prodotti medicinali folot. Il-distribuzzjoni permezz tal-internet irridu ma kwistjoni jridu ħarsu lejhom. Dan it-tip ta' bej bbażat mal-internet huma l-ikbar jgħati l-aktar ammont ta' ta', ta distribuzzjoni ta' dan it-tip illegali. Ma stawx nindirizzaw forsi il-problemi kollha permezz din it-tip ta' leġislazzjoni imma nista' nużodu nibattitu biex niftu diskussjoni u nsejħu l-Kommissjoni biex jiżviluppaw iktar inizjattiva f'dan il-qasam. Li ninformaw il-konsumatur fuq ir-riskju li wieħed jixtri dan it-tip ta' medina fuq l-internet hija xi ħaġa li jridu naħdmu fuqha biex inqajmu kuxjenza u u l-konsumatur. Eh, biex inċi ħaġa l-tqal, il-prodotti folots ta' medicin, prodotti medicinali folots hija kriminalità, eh, kriminalità. U aħna bżon l-għadda biex nġilduha. Aħna rridu naħdmu fil-qasem tal-ġustizzja, tal-pulizija, tal sanita d dwana specialment dak nirqsam ma' dawn il-produzzjoni ta' mediċini folots dan jkun pass essenzjali fil-proposta biex naċċertaw eh, nilli qed niġildu kontra produzzjoni illegali ta' dan it-tip ta' mediċini u nħarsu l-konsumaturi tagħna sa barra. Uh, thank you very much, Christian. Um, Heidi Rula. Ich bin eigentlich nicht uh, der Shadow, sondern eigentlich Herr Turmes. Signora Rula, jiena minniex il-shadow propjament, struttura su għal shadow mux tax ikun għawek. Inma jiena kont hemmhekk ximdaqqit fil-laqat. U u ukoll nifraħ l-rapporter fil-luqsnina ukoll dwar l rapport Ningrazzjak ta' dan. U napoġġa l-approċ li inti adattajt. Tajjeb li niskutu l-ambitu għal xekk li proponew il-kommissjoni. Ikopri wieħed fil-mija biss tal-problema. d'isajn 99% tal-problema ġej tiġi minn uh, channels dagali. Forsi nistaw naqblu mal-Komitat tal-Ambjent, ta' Environment biex biex biex nfawk pressjoni. Imma jekk dan imiex possibbli xqut mela rridu noħorġu proposta oħra biex jitrattaw din il kwissjoni tal-internet. Sa' kemm ma' nkollniex definizjoni komuni direttiva tkun għal xejn, fil-mek tkun il punta tluq. Naqbel mjad fuq il-punti l-oħra u nappoġġakom. Nappoġġak. Is-Sur Grazzi ċer. Il-grupp tiegħi wkoll jappoġġa din il-leġislazzjoni nista' naqbel s sur Bozoj illi din isib ta' medicina falsa hija kriminalità organizzata nagħmlu l-almu tagħna biex nwaqfuha. il punta tluq huwa tifsira li koll daqsa naqblu fuqha fiħdan is-suq intern sabiex is-suq intern ikun jisaħdem sew. U għalhekk il-koll du naqblu hawnhekk. Dwar il-kwistjoni tal-internet. Jiena qed nibżali jekk il-membri ta' dan il-komitati wessaw dan din il-leġislazzjoni biex tkopri l-internet, niħan għamlu għasan dawmu il-leġislazzjoni b'ħafna ħafna żmien. Jien kiku nipreferi li nħallu l-regolament tal-internet għal-direttiva tal-e-commerce ħakon aktar il-qoddim. Għax iktar ħan għamlu ħsara mill-ġit jekk nippruvaw ndaħlu hawnhekk din il-leġiżlazzjonin, ovvjament, eh, kuntent li konna klawżola ta' reviżjoni li nżidu din l-opinjoni eh, li ħanatu issa. Issa rigward kusini ta' kummerċ paralleli, jiena nappoġġa għaliex naqqas l-ispejjeż il-konsumatur. U kusini ta' spejjeż rridu naċċertaw illi dak li nirrakkomandaw proporzjonat. Jiena naqbel ma' sir tossilli li il-dan il-prodotti ta' medicina b'riċetta għandhom ikunu koperti imma u koll rridu nwessaw il-leġizlazzjoni ma nafx jekk għandniex nwessaw eh, dan għal mediċini midar riċetta. Hawnhekk forsi għankunu qegħdin iktar noħolqu problema fejn ma teżistix. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu queria começar por cumprimentar a colega Regina Bastos pelo, pelo seu trabalho. Grazie. Grazzi. Naqbel, nix kona bil-mas rapporter eh, u nirgrazzjata dan il-rapport tajjeb. Issa, għana xie problemi importanti. Kifet, memx xie soluzzjoni faċli għal dawn il-problemi. Għandi tlet kommenti. li forsi tista' toħloq soluzzjoni krijekki parzjali. Aħna mħazrin sew dwar distribuzzjoni ta' dan il-mediċini legali fuq l-internet u il-mod kif wieħed jitratta il-prevenzjoni tal-produzzjoni folos tal-mediċini fuq l-internet huwa mhux permessa din ir-regola, imma forsi hemm Eh, kriterji leġislattivi oħrajn, per esempio, regolament tal-internet li jitħol hawnhekk. Kif għal kollega tagħna aħna ma nistawx eh, natu eh, nabbu din id-direttiva b'tali mod li ħajasal għal dewmin. Qed nitkellmu dwar pakket farmaceutiku fejn qed nemendaw id-direttiva u regolament fuq l-informazzjoni li l-pazzi li l-pazjent jew l-konsumatura ħari. Allura, il-mod kif ħan neregolaw l-internet bl-aħjar mod huwa illi nitfaw xi tip ta' timbru ta' garanzija fuq is-siti tal-internet. Għalhekk naħseb illi l-informazzjoni tajba mbagħad tinfirex fuq l-internet. Mhux qed nipprova nkun ottimisti żejjed iżda irridu nkoll naħdmu biex l-informazzjoni li tkun disponibli fuq l-internet tkun l-aħjar li hemm biex imbagħad il-pazjent u l-konsumatur jista' jinruħu permezz ta' din l-informazzjoni. Ovvjament dawn ir-regoli fuq l-informazzjoni għal pazjent miexi fil- miexin fil-direzzjoni tajba, jena għabel Master Fox, jena u koll minix konvint, tidu t-konvenċuni. Illi aħna rridu naplikaw l-istess eh, sistema ta' sikurezza għal dawn il-medicini li ma jħorġux briċetta, jew ma jħorġux briċetta. Hemm problema ta' sussidjarjetà fil-fatt għax ħafna pajjiżi għandek mezzi ta' bejħ differenti bejn l spizzeriji differenti ta', mediċini differenti, mhux biss fl-ispiżeriji. U min ma tant tantu ma huma huma sistemi differenti bejnietom li wieħed ma jistax jaqadhom. Jinaħseb illi jekk inkunu stretti żejjed dan jista' jwassal biex spejjeż żejda. U dan ħajħdem kontrina. Għalhekk lan tagħna anki tal-Komissjoni għandha tkun illi nippruvaw nagħmlu ħaj aktar faċli għall-konsumatur u nifavorix fil-ilu. Għalhekk il-kol irridu illi l-ispejjeż tas-sikurezza ma jaqgħux fuq spallej il-konsumaturi iżda wkoll nafu illi probabilment ħatkun diffiċli li nevitaw illi ħafna minn dawn l-ispejjeż jaqgħu fidejn il-konsumatur. Probabilment hekk ħajseħ l-unika alternattiva li għandna hija li nagħmlu talimat illi dawn l-ispejjeż eh, b'xi mod kollha jaqgħu fuq spallej produttur f'xi pajjiżi hemm las li jsir fil-katina ta' provvista u ta' distribuzzjoni li jibda li, li jiġi kalkulat skont ispiża ta' produzzjoni. Ma insomma, hawnhekk eh, għandna tkunu pjuttost ambizzjużi li naraw li nippruvaw eh, naraw il-konsumatur ma jkollux pejjex xjerfa. Ma nafx kemm tkun effettiva fil-prattika. Nixtieq però nirgas il-rapporter però tal-punti principal ta' proposta li semmiet li tajbin. Uh, Mrs. Styler. Thank you, eh, Mr. Sinjura Styler. Grazzi, nawguralek, għarraw l-sninek, sinjura rapporter. Ma jina appoġġa ħafna mid diskussjoni li saret, ma sa' il-kwistjoni ta' medicina falsa, palma għallu ħafna kollegi huma illegali u jgħat jagħmlu ħsara l konsumaturi illi eh, jitqu bijom u jġelu għam jixtru eh, dawn il-prodotti folat. Importanti li indirizzaw dawn il-kustjanijiet dak li għalet il-rapporter u għafqtu s senjor Fajler kelmek dwar il-direttiva ta' medicini ta' medicina u tajjeb imma meta bat tibda tisplora ċertu kwistjonijiet madwar tara illi min qed jisfrutta dan, dan il-produzzjoni ta' mediċini qegħdin jipproduċu medicina ta' kwalità, e min qed jipproduċu affarijiet ta' kwalità li maħrajn li qed jipproduċu affarijiet tal-biża li jkollhom ingredienti li qastem minnhom bħal pereżempju irmiet. Allura, il-palma rajna fil-Food Supplements Directive hemm hemm tradizzjonijiet differenti fil-pajjiżi differenti, nsibu bil-lanċ bejn l-għażla tal-konsumatur kif ukoll is sigurtà u tip ta' informazzjoni li natu dwar il-kusinijiet li għandna xaqsum l-internet. Naħseb li ħafna qegħdin jixxu fuq l-internet. Nixtieq nkun naf kemm hemm daw tip ta' prodotti medicinali nxtraw fuq l-internet li huma folots. Jekujtuna xi statistika tkun tajba. Fil-konsekwenza tiegħi hemm ħafna persuni li kienu qegħdin li qegħdin kienu qegħdin jiġu fizzjati fuq prodotti li jagħmlu ksamra. U Ija, ija, ija, forsi tinsema ta' daħ, imma fl ħem l ħar ija xaħġa li kienu tisir vizzjati fuqa u laqas hija xi ħaġa nistgħu nikkwalifikaw bħala prodott mediċinali, ma kien hemm xi ħaġa fija li kienet tagħmilha eh, wieħed jisir dipendenti fuqhom. Meta nitkellmu dwar din il-mediċina mm, minna riċetta forsi nisana lura li hemm ċib ta' studju li sar fuq dan it-tip ta' mediċini minna riċetta li, li jistaw jinbijaw għax eh, dan din e kwestjoni importanti li seċini. Tistax bux wis forsi dwar din il-kwestjoni tal-prodotti, ta' tertu prodotti li jina ma' nużax ma konsekwenti ti għaj jużawhom u għalhekk din hija li bezza nisew. Adding another dimension to our work, uh, Catherine, that was very helpful. Um, Grazzi Catherine, li kienet ta' sewt li eh, issa, kollega Sartori. U koll eh, Eh, ħassib la bozz tal-bioċidi u nilqa l-kollega u fakkar kollegi u koll illi għada tilet punt fuq l-agenda ija u koll se terġa tkun fostna li il-Kommissjoni se t-prezenta valutazzjoni tal-impet dwar direttiva tal-bioċidi u aħna grati għal dan u nixtieq ukoll narfu l fat li inti qed taħdem f'din il-kooperazzjoni mtejba mal-kumitat u wkoll dan huwa tajjeb għax-xogħol ta' Sinjura Bastos ukoll u aħna nixtiequ nkomplu din ir-relazzjoni tant ma' mal-Kummissjoni. U jiena tassew kuntenti li inti għedha hawnhekk illum biex inti tagħti t-kontributi fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna. President, jina tlabt li namel intervent għaliex jiena il-rapporter dwar din id-direttiva fil-Kumitat tal-Industrija. U xtaqt nikkonferma. Hawnhekk. Kif eh, il-kollega Bastos ehm, ħejjiet it-triq U dan din ukoll din id-direzzjoni wkoll hija importanti għad direzzjoni li qed tieħu l-Kumitat tal-Industrija. Jina xaqt nagħmel riferiment għal żewġ aspetti importanti bħalissa. L-ewwel nett. Hawnhekk qegħdin nirreferu għal prodotti farmaceutiċi, jiġifieri, prodott differenti minn oħrajn minn kwalunkwe tip ta' prodotti ieħor. Ġifiri dan biex eh, ikunu jistaw jwaslu għal kura l-persuna li qegħdin diffikultà għalhekk Jina forsi nkun inqas eh, inkwetata dwar l-ispejjeż iżda aktar inkwetata mħasba dwar garanzija sħiħa li dan il-prodott irid jagħti lil min qed jużah. Dan huwa l-ewwel punt. Meta xi ħadd jieħu mediċina irid ikun qed jieħu prodott garantit. mbagħad jiġu l-konsidrazzjonijiet l-oħra. Huwa diffiċli illi nilħu dan lan. Ċertament, hemm żewġ direzzjoni tistgħu nieħdu biex aħna natwaw dan. L-ewwel net li jkollna traċċabilità sħiħa kemm fil-katina ta' produzzjoni u l-komponenti kollha, kif ukoll fil-katina ta' beħ fil-fażijiet kollha tagħha. Dawn huma l-għanijiet rridu nilħu u rridu nilħu għom malajra għaliex. Ovvjament, iż-żmien li qed tissuġġerixxi t-Kummissjoni biex nagħtu garanzija fuħut minn dawn id-direzzjonijiet forsi huma ehm, huwa żmien twil wis u mhux ġustifikat għalhekk. Mbagħad punt dajjef huwa dak li għandu xaqsam dwar l-elementi attivi. Nafu illi medicina fl ħar mill ħar eh, dak li tassewa importanti huwa l-ingredient ewleni, ġveri ximbat il-komplement huwa eh, patogeni li jkun intern jew estern. U għalhekk hawnhekk qed insibu li għandna ċertu element ta' ġufija għaliex il-proposta tal-Kommissjoni qed tirreferi għal żewġ ipotezijiet: Jiġifieri, pajjiżi li jipproduċu li huma parti minn lista ta' stati li jistaw jiggarantixxu mbagħad għandna lista ta' pajjiżi produtturi li mhumiex parti u ma jagħtux dawn it-tip ta' garanziji. Allura, għall-ewwel parti. Intenni, Inħossu illi żmien ta' tlet snin li għanna qabel ma jkun hemm intervent huwa wisq. Iżda nixtieq nieħu l-opportunità tal prezenza tal-Kummissjoni u wkoll tal prezenza tad-delegati fuq dan il-Kumitat għal elementi fejna diffikulta biex naċċettaw l-idea ta' ispezzjonijiet ta' fejn qed isiru produzzjonijiet. Nafu li hemm pajjiżi oħra fil-ponent per eżempju, l-Stati Uniti, fejn din hija problema illi ila li sabu la soluzzjoni. Jiġifieri fejn jitlu il-mediċina u l-produzzjoni tal-mediċina dejjem ikun hemm id-dritt illi wieħed jagħmel spezzjoni ta' fejn isir fejn issir il-prodott il-medicina. U għalek aħna binaħatana pero namlu komplikata din il-ħaġa għalix inħossu li l-ingredienti għanna ehm, diversi siti fl-Europa illi edin ovvjament jikontribuċu għal-medicina ħarija, għallura dina problema. Aħna nafu illi l-industrija matwar id-dinja u anki diversi pajjiżi qegħdin jgħidulna li eh, dawn il-postijiet fejn qed isiru produzzjoni matwar id-dinja huma madwar 500 u għalhekk eh, nixtiequ hawnhekk li jkollna l-ħajja aktar sempliċi. Jien naħseb li dawn huma 500, però anki kieku stess kienu 20,000 ma jridx ikon, jrid ikonna dan id-dritt illi namlu spezzjonijiet fejn edin jisiru il-produzzjoni tal-ingredient ewlieni li mbagħad huwa importanti għal mediċina tal-ninżaw biex nikkuraw il-martana. Uh, Christian Bosso, you wanted to... Kollega Bosso, jishtaq tamel uh, komment iħor, Iva, biex uh, jina dal-għodu kont ma niflax uħat il motilium li tista medicina tixtri minar il-riċetta. Iżda, ovvjament, kiku għet nirrefek kiku dakin prodott falsifikat jina ma stajċ namel dal-intervent. Ġveri, ħafna minn medicina tixrar riċetta, jek dawn iġu falsifikati, umbat dawn ikollhom ovvjament effett negattiv ħafna fuq ċittadini tagħna. Grazzi. Yes, okay. I wonder if um, uh, if I'm as uh, as your chairman if I Pala President, jiena xtaqt nagħmel żewġ osservazzjonijiet dwar xi kustjoniet li aħna smajna. Mela l-ewwel net dwar l beħ fuq l-internet. Ta' min jiftakar hawnhekk u din indirizza lil kollega Bozoj. Dan huwa mod eh, sotti li kif jiena ngħidilkom il-proposta li ħdimna dwaru fuq il-Universal Service u drittijiet tal-utenti oġi u koll eh, kunsilli eh, qabel dwaru u issa dan se jidħol f'effett malar kemm jista' jkun u jiena grat ħafna lejn il-kollegi li ħadmu fuq dan kollu iżda f'din il-proposta kellna wkoll xi ħaġa li ġiet infassla hawnhekk fil-kumitat tagħna, jiġifieri il-possibilità li regolaturi ta' sistemi ta' komunikazzjoni elettronika biex huma jeħtieġu li dawk il-carriers ikunu jistaw iwaslu messaġġi pubbliċi li ċittadini kollha li għandhom konnessjonijiet tal-internet. Jiena ta' spiss meta aħna diskutejna din id-dispożizzjoni, jiena użajt eh, din id-dispożizzjoni ġifieri dwar il-falsifikar tal-modiċina u li nibatu messaġġi li ċittadini dwar il-problemi u ir-riski li wieħed jixtri mediċina falsa U zejt, nuża bħala eh, eżempju ta' kif aħna nistaw nintroduċu l-element ta' messaġġi pubbliċi. U forsi il-Sinjura Bastos tista' tikkonsidra illi wkoll torbot ma' dan l-eżempju. Għax jista' jidħol fuq dan l-aspett. U dan ukoll jorbot ukoll mal-kwistjoni tal-tamir ta' tal pakettar. Għaliex, jekk natu informazzjoni l konsumaturi u konsumaturi jafu xiridu jfittxu biex jiskuraw illi jkunem pakettar bla perikli, anke jekk jixtru permezz tal-internet, jekk ikunu jafu dan, nkunu għamilna qabżal fi fis ta' tas saħħa pubblika għaliex nafu illi din kienet kwistjoni ewlenija u kienem kazijiet serji ta' persuni li jixtru il-medicina ehm, għal dak li għandu per pereżempju mediċina għad-depressjoni, u mbagħad e, jindunaw illi din il-mediċina qed tagħmilhom għar għaliex mhumiex qed jirċievu il-mediċina li huma tassew għandhom bżonn u allura naħseb illi dan iwassal għal punt li intom qed debattu ġifieri l-ambitu dan kollu U għal dak jentu x'jaqsam kif ħanimxu l-qoddim dana kollu, kif nkunu prattiċi biex ikun effettiv dan kollu, l-ewwel pass irid ikun illi nidderiġu l-attenzjoni lejn eh, mediċina bil-riċetta għaliex il-perikli ta' dan kollu ma' aktar ehm, wieħed jistajnduna bihom. Mbagħad il- il-profitti għal dawk li għeddin jifalsifikaw il-medicina blebda ingredienti attivi eh, hija eh, ovvjament eh, ifisser illi dawn li jiffolsifikaw se jmorru għal mediċini l-aktar popolari u għaliex jafu li se jagħmlu aktar profitti u jagħmlu profitti enormi fuq dawn il-falsifikar. u għalek, għalek tajb li wieħed jiffoka fuq dawn l-aspetti. U Mbagħad hemm dak l-importanza ta' disponibilità ta' tarif ġeneriku f'diversi lingwi, deskrizzjoni tal-prodott. Naf li għal dak li għandu x'jaqsam distribuzzjoni parallela tal-mediċina, hawnhekk eh, qed jittieħed ħafna xogħol, isir ħafna xogħol biex jikkonformaw mar-regolamenti attwali naqbel mas-Sur Fox din hija xi ħaġa li m'għandniex niddaħlu fiha għaliex qed isjaħ ix-xogħol kif suppost, iżda qed ikun hemm ħafna nfi ovvjament biex ikun hemm eh, tikettar mill-ġdid biex ikun hemm it-tarif eh, fuq il-mediċini. U Hawnhekk aħna fi kumitat għamilna ħafna xogħol fuq kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-konformità u mal-valutazzjoni u ma' spezzjonijiet. Ħafna xogħol li għamilna fuq il-pakkettar tal-prodotti s-sena l-oħra u kol kellu x'jaqsam mal-fatt illi intellaw il-livell ta' valutazzjoni dan japplika wkoll għal qasam farmaceutiku kif japplika l-prodotti oħra. U s-Sinjura Bastos nasab għandha ħafna esperjenza hawnhekk f'dan il-qasam u għal dak li għandu x'jaqsam l-opinjoni tagħna Probabilment tant hemm materjal li se jkollha tiffoka fuq il-valur miżjud tal-opinjoni tagħna fil-kumitat tagħna u bla dubju ta' xejn hija se se tagħmel ukoll konsultazzjoni ma' Sinjora Sartori biex bekk aħna nagħtu wkoll kontributi l-opinjoni l-oħra. Mela dak kienu l-opinjoni l-osservazzjoni tiegħi. Issa nisimgħu lis sur Terberger biex jagħti il-fema tiegħu fuq dak li sema' U indikazzjonijiet oħra mbagħad is Abbas Bastos ikollu l-opportunità illi tagħti taqsira ta' diskussjoni mela is-Sur Terberger issa. Thank you very much. Grazie ħafna, Sur President. Talli tajtuni l-opportunità li nagħti taqsira ta' xut mill-punti li smajna fid-dibattitu l-ewwel net. Jiena xtaqt nisħaq illi aħna grati għall-appoġġ u għanna u kol ftejim komuni dwar l-importanza tal-kwistjoni ta' medicina falsifikata, jina u kol ottimista illi għedin nifmu l-urġenza li konna miżuri leġislattivi biex bekk din il-proposta timxi l-qoddim fin-negozjati interistituzzjonali biex bekk ikonna leġislazzjoni aktar stretta eh, għal uh, din il-problema tan serja. Issa, dwar xuħut li buħut eh, mill-punti li smajna jinxtat nati reazzjoni, l-aktar punt ewlini jider li huwa għal dak nixtaqsam l-ambitu tal-proposta legali u jekk forsi il-Kummissjoni kienet eh, ħadet eh, ħasbet mod wis dejja għal dak nixtaqsam l-analizi. Issa, dwar biħ tal-internet kif eh, għattu sewa, di mhix ħaġa indirizzata fil-proposta tagħna. L-ewwel net, allura jiena nixtaqt ngħid illi aħna minna hekk minħabba l-leġislazzjoni nazzjonali fil-qasam tal-beħ bl-imnut. Xi eh, pajjiżi jippermettu dan, oħrajn ma jippermettewx dan it tib ta' beħ. U aħna ma tħanix nitluf f'dan il-qasam. Issa, fil-maġġoranza tal-każijiet għanna dawn il eh, biżeriji jekk sejħa illegali li għedin joperaw fuq l-internet. Nafu mit-traffiku tal-email tagħna illi għandna ammont kbir ħafna ta' kummerċanti illegali fuq l-internet. U dinja kważi problema ta' nfurzar u nafuh dan mill-internet. E, għanna e, il-fornituri u smajna dan l-aħħar minn stat membru illi beda program pilota biex jagħmel kuntatt ma' dawn il-fornitura fornituri fuq l-internet biex jitlobhom biex jagħlaq dawn il-paġni li jidru fuq l-internet. Minn dak li nafu jidher li hemm disponibil tal kollaborazzjoni. Allora ta' sew irridu nagħmlu distinzjoni bejn problemi ta' inforzar ma' problemi ta' leġislazzjoni. Iżda ma nkunux totalment kontra għaliex eh, jista' jkun hemm xi żittiet pożittivi u utli għal proposta tagħna u nikkonsidrawhom dawn. Iżda rridu ovvjament inqisu l-kompetenzi nazzjonali fejn il-pajjiżi diġà għamlu leġislazzjoni fuq dan il-punt. Punt ieħor. Inna il-definizzjoni u dinja kwistjoni li tqajmet anki li smajna dwarha fil-Kunsill ma jidirx li aħna wasanna li konna ku diskussjoni fuq definizzjoni iżda nħossu li huwa tasew importanti li kwalunkwa definizzjoni dwar medicina falsifikata trid tirrispetta illi ma rridux nitlu fil-drittijiet intellettwali u dan huwa prinċipju wkoll illi it-task force tal-WHO tal-mediċini falsifikati eh, it-trattat u anki jekk ovvjament ma kienx hemm ftehim formali. Issa, dwar l-ambitu tal-karatteristiċi ta' sigurtà, aħna isna il-kwistjoni jekk dawn mediċini folots jistaw xikunu inklużi għandak li għandhom xjaqsmu karakteristiċi ta' sigurtà fil-valutazzjoni ta' mpattana. Eh, fil-fatt valutazzjoni eh, għandu kapitlu sħiet dwar dan u wara konsiderazzjoni bir-reqqa aħna wasalna l-konklużjoni illi il riski il mhumiex tant għoljin daqs kemm huma għal-mediċina bir-riċetta u għalhekk dan ma jfissirx li għandna ninkluduhom. U aħna nsegwu dan il-ħsib il illi l-effetti kollaterali ta' dawn il-medicini għandhom ikunu tasew limitati u ovvjament memx aħna għanna nitlu f'dawn il-kanali ta' distribuzzjoni ta' dawn it-tipi ta' medicini, per eżempju permess ta' supermarkets, u aħna għalek sibna li nifukaw bis fuq medicini li jina taw bis bil-riċetta. Issa, umbat din il-karatteristika ta' sigurta kif se tiġi ġestita u kienem xi kienem tħassi pal dak li ndu xaqsam il-ħarsin eh, ta' data personali Għonek fil-proposta tagħna aħna ma tħannix għal idea illi konna xi database spettakolari fejn iċ-ċaqliq ta' kolunkwa medicina koperta mill-proposta tagħha tkun irrekordjata. Ovvjament hawnhekk jista' konna riskju għal dak li għandu x'għasam il-ħarsin tad-data, iżda dan mhux punt inkluż fil-proposta tagħna. Aħna ma nixtiequx nitlu ehm, għal dan id-dibattitu aħna ma naħsbux illi dan it-tip ta' database issa twassal għal eh, tħassib li huwa relatat mal-ħarsin ta' data. Issa, kollaborazzjoni fosti l-autoritet differenti, dan ukoll tħassib ieħor li smajna, iva hemm kooperazzjoni, kooperazzjoni li nħolqot u dan ilu sena issa dej għanna il-kapijiet tal-Aġenzija tal-Mediċina fl-imkien mad-dwana u jagħmlu kooperazzjoni ma' l-pulizija u bekk iva naqblu li hemm il-bżonn iżda għanna u koll inkludu fil-kooperazzjoni ma l-Istati membri aktar eh, skambju ta' tarif u li naqdu fl-imkien disciplin differenti. Ta' min isemmi hawnhekk illi il-Kunsill tal-Ewropa palissa qed jinnegozja ah, xi ħaġa li għandu x'jaqsam eh, mal-kriminalità mal u il-falsifikar ta' medicina. Allura dan kollu huwa ta' sew importanti fil-produzzjoni ta' medicinali folots. Fl-aħħar mhux lanqas fuq il-kummissjonijiet aħna nafu dwar in-numru oli ta' impjanti li qegħdin eh, jagħmlu dawn l-ingredjenti attivi nafu li hemm riskju u għalhekk irridu insaħħu l-sorveljanza u l-ispezzjonijiet ta' dawn l-impjanti u bekk neħtieġu livell aktar qoli ta' awtoritajiet kompetenti u se jinneħtieġu ukoll impenn sħiħ ta' dawk il-pajjiżi illi jesportaw lejn l-Unjoni Ewropea dawn l-ingredienti attivi, jiġifieri ċina u l-Indja. U aħna diġà bdejna niddiskutu flimkien magħhom b'mod dirett sabiex innaqsu iż-żmien ta' tranzizzjoni u għalhekk aħna diġà aħna attivi biex naffrontaw il-problema li semmiet il-kollega tagħna hawnhekk illi ikonna garanziji illi dawn il-pajzi terzi li jatuna dawn il-fornimenti jihdu responsabiltajiet tagħhom u jkopri wkoll l-impjanti li qegħdin jesportaw lejn l-Unjoni Ewropea bil-awtoritajiet ta' forzar tagħhom. Jiena xtaqt eh, intemm iżda qabel xejn nixtieq insemmi ir-responsabilità tagħna bħala esportaturi ta' prodotti farmaceutiċi Jiena unek nassigurakom illi għal dak li nxaqsam l-aspetti ta' kwalità leġislazzjoni Ewropea u kol diġa eh, trit is illi ma jistax ninżlu taħt il-livell ta' produzzjoni tal-Unjoni Ewropea jekk dawn il-prodotti jiġu esportati lil pajzi terzi. Nittama li dan l-element huwa ta' sewċar għal dan il-Kumitat. Grazzi ħafna. Thank you very much indeed for, um, for covering such a Grazzi tal-li koprejt daw l-aspetti b'mod wiesa. Nixtieq nagħti l-kelma lil Sinjura Bastos sabiex tatina anki skeda indikattiva ta' kif qed jipproċedi il-dossier. Sinjura Bastos jekk jogħġbok. Grazzi sew, Sur President, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja daw kollha li ħadu sem f'din id-diskussjoni. Kollegi kollha li taw il-kontribut tagħhom permezz tal-idejat tagħhom fuq din il-kwistjoni tant sensittiva u delikata. Nixtieq ukoll nirringrazzja ir-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea tal-spiegazzjoniet li tagħna u għaddu kif ippreżentalna għal dak li għandu x'jaqsam mal-kwistjoni prinċipali jew il-kwistjonijiet prinċipali li tqajmu din id-diskussjoni għalhekk huwa xira għax-xogħol tiegħi nkun naf li hemm punti li diġà ġew iċċarati. U jidirli li naqblu fuqhom, speċjalment il-kwistjoni tal-ħtieġa li niddefinixxu, ġifri konna definizzjoni għandna l-kwistjoni tal prinċipi attivi u anki tal-mediċini li huma eżentati minn riċetti. Importanti li nkunu nafu li irridu nħedġu l-Kommissjoni sabiex ikunem arfin ta' kunsens għal dak li għandu xieqsam ma' l-istati membri, kunsens bil-istati membri dwar l-prinċipi attivi Unbat il-kamp ta' applikazzjoni ta' tibdil ta', ta l-amenda ta' direttiva fuq din il-kwestjoni, il-rizultat ħareċ ċar li aħna l-koll għanna l-istess tħassi piġi fil kommerċalizzazzjoni ta' medicini illegali fuq l-internet. Mela, il-sugġeriment tal-President tal-Komitat tana, tana possibilità ta' pont bejn dawk id-direttivi li għadhom ma ġewx approvati. Jina hawnhekk nifraħ lill-President Harbour ma partikolari għal pakket telecoms sabiex hawnhekk inkunu nistgħu nagħmlu kampanja ta' informazzjoni mħaffa, rapida, fuq żmien qasir rigward il-konsum ta' l-utenti ta' l-internet u anki xiri fuq l-internet, anki xiri jew il-konsum tal-medicina illegali fuq l-internet li tista' tiġi misjuba fuq l-internet. Jider dawn il-punti kienu ferm interessanti, nixtieq ukoll nerġa' nirrepeti li il-Kummissjoni Ewropea mhux qed ikollha riservi jew is inkonvenjenti li jmorru li l-in mill-kamp ta' applikazzjoni mbasra għal direttiva preżenti rigward il- eh, medicina eżentata mill-riċetta jider li jem pariri differenti u għawnek għandna nirriflettu kemm xejn aktar fuq il-kwistjoni. L-osservazzjoni ġew prezentati f'din il-kamra jeħtiġu li jiġu evalwati u anki analizzati. Innotajtu ukoll li il-fat li jiġi introduċ introdott eh, punta sigurta u importanti ħafna għal mediċini li huma żentati minn riċetti. Dinja kwistjoni li ovvjament rridu nirriflottu fuqa. L-onorevoli Sartori għandu raġun meta jgħid li għandna niggarantixxu s-sigurtà tal-pazjenti, però dawn il-miżuri għandhom spejjeż u għalhekk irridu nafvelwaw jekk dawn l-ispejjeż u mhux eċċessivi jikondom jekku miex ta' beneficju pala sigurta għal pazjent. Ma dana kollu irridu naħdmu sabiex flebda kas il-lotja ta' medicini ma, ma, jkunux taħsara għall-utent taħħari. F'dan l-istadju, ma nistawx ninjuraw il-fat li l-kamp ta' applikazzjoni tal-direttiva preżenti wara studju ta' impatt, forsi studju ta' impatt aktar birreqa, aktar profond, ikun jista jħares lejn il-medicini fuq kummerċ ħieles għabbażi ta' liġi, liġi li tkun emme, li tkun fil-istat membru. Fl-aħħar mill-aħħar nixtieq ngħid li għanna tħassib għal dak li għandu xieqsam ma eh, bilanċ ġus fil-prezzijiet għalina kif diġant għalu kol aktar kmini mill-onorevoli Sartori rigward l-ispejjeż importanti li nżommu u dimajnejna s-sigurta tal-pazjent jew il-persuna li tkun marida. Għalhekk jina ċerta li anki il-kumpaniji farmaceutika għandhom interess sabiex tali sigurta eh, sigurta tal-marit tiġi imħarsa sabiex il-falsifikazzjoni tal-medicina anki e, tista timmina li l-kumpaniji gbar tal-medicina un bat l-ispejs li kollom ibatu il-kumpanniji tal-medicina minħabba il-beħ falsifikati ta' medicina ser titnaqqas jew ser jew titnaqqas biss la darba aħna nkunu nistgħu nintroduċu mekkaniżmi ta' sigurta li jistgħu d distribuzzjoni ta' illegalità tali mediċini. Ringrazzja lil kulħadd għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet U rigward il-kalendarju, aħna għadna għedin uh, nanalizzaw flimkien ma' rapporter, signora Mattijax, rapporter għal fisem il-Komitat tal-Ambjent, qed inqisu li konna dibattitu għal fil-Kumitat tal-Ambjent fil-10 ta' April u li konna votazzjoni fil-plenarja u fi Strasburgu mbagħad f'Mejju, ġifri x-xar ta' wara. Grazzi. Okay, well, thank you very much. Mela, grazzi tassew, Signora Bastos, għal spiegazzjoni tant tajba u anki tal-li naqatmana fil-jum tal-uq sninek. Nirringrazzjawk, pero nishtiqulok u kol eh, il-bqija tal-ġurnata tajba. Mela sinjuri, issa nishtiq naddi għal-punt li jmiss fuq l-agenda tana u dan huwa importanti ħafna l-komitat tana. U waqta informazzjoni punta ta' informazzjoni mela kif smajtu fuq id-dibattitu li aħna kellna aktar kmini, kemm dalodu kif ukoll fil nofsinhar, il-kwistjoni ta' informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni tal-komunità, anki protezzjoni tal-konsumatur, mela lura fl-2004 dan il-kumitat kien responsabbli biex japprova l-ewwel regolament fuq il-kooperazzjoni bejn l autoritajt nazzjonali responsabbli għall-infurzar ta' protezzjoni tal-konsumatur u ta' bilħa il-Sinjura Gaffard rapporter edha mana unek illum u għandha interess partikolari biex tara kif din dan ir-regolament qed jaħdem. U il-Kommissjoni għada kif ħarġet żewġ rapporti li ġew pubblikati fit tieni ta' Lulju brabta mal-operazzjoni il-ħidma ta' dik id-direttiva li Ir-regolament fil-fat kienet, il signora Gebhardt kienet responsabli għal dan ir-regolament. Kienet rapporter. Komissjoni kienet taħdem fuq l-infurzar tal-akki tal-konsumaturi u nasef id-dossiers ta' komandkom ġabra ta' wieħed mill-azzjoni ta' infurzar. Jena fil-fat kont mistiden biex nirċelebra l-10 anniversarju ta' DG Sanko u i introduċi, t sinjor Gepard introduċiet Eh, terminu ġdid fil-vokabularju Ewropew, dak li jumseħ bl-Inglis sweep. Il-Kummissjoni kienet edha tinvestiga prassi b'mod partikolari fuq online trading li din is-sweep fil-fat sinjura Koneva, il-Komissarju Koneva tħallija ħatħalli bħala word f'dan il-DG Issa aħna konna kan naħseb li nistidnu l-Kommissjoni u s-Sinjur Sur Tamax Munja li huwa il-Head of Unit tal-attivitajt ta' nfurzar iddeċidew li jiġu hawnhekk u jagħtuna prezentazzjoni, bat aħna nilqaw ikollna mistoqsitu kommenti mill-membri fuq daw iż-żewġ rapporti. Għalhekk jiena verament kuntent li nilqawkom hawnhekk fil-kumitat. Tistgħu taraw l-slides ukoll għandkom kopji tagħhom għaliex il- screens ma mhix wisa bizzej tal dawk li qegħdin bil-qeda fuq wara u nixtieqkom ukoll tajdulna daqsxejn sibtu. Għanna lista ta' kellima għal daw kolla li jixtiequ jikkummentaw. U nixta' ngħid ukoll li ħan ijat l-isem ta' Sinjura Gepard bħala min ta' fuq fil-lista għaliex kienet ir-rapporter ta' dan ir-regolament meta ġim fassal. Thank you very much. Grazzi tassew, Sur Chair. Grazie tassew tal-istadina u tal-possibilità biex aħna kun nistaw nintroduċu dan il-pakket ta' infurzar l-Kumitat tal-Inko. Kif għattin tistess, stess, l-infurzar tinsab fil-qalba tal-politika tal-konsumatur. Jista' jkollna jidher li għandna xi problemi bl-slides? U għalek kif għattilna intom l-infurza ferm importanti għaliex aħna nemnu li mhux biżejjed li nagħtu dritt lin nies imma dawn id-drittijiet iridu jkunu eżeċertati u infurzati. Meta aħna nitkellmu dwar il-valuri tal europa aħna naħsbu dwar il-fatt li forsi għandna regoli biżejjed u li forsi mhux qed inħarsuhom biżejjed jew nassikuraw li regoli jkunu mħarsa, għalek għana nemnu l-infurza ferm importanti u għalek nemnu li fil- qarib fil-ġejjini, fil-snin li ġejjin, aħna irridu nqedu aktar enfasi fuq l-infurzar, għall-infurzar aħjar. U għalek għanna noħor għalek ħriġna pakket għalix oriġinarjament l-obligu legali kien jitkellem biss dwar rapportaġġ fuq l-applikazzjoni tal-CPC, regolament CPC. U l-infurzar fil-fatwa vitali aħna ridna nitkellmu dwar kwistjonijiet li forsi ma kinux direttament marbuta ma' regolament, però ikunu ta' valur għal ċittadin Ewropew. Mela, kentejn dwar l isfond għalfejn aħna ħriġna b'dan il-komunikat, dan il-komunikazzjoni, il komunikazzjoni Kif diġa aktar kmini l-infurzarja waħda mill-pilastri tal-politika jew l-istrateġija tal-konsumatura l-2007-2013, it tininet l-sfida li aħna ridna nindirizzaw li hija marbuta mal-infurzar u it-tielet punt kellna obbligu legali biex namlu rapportaċ lil kunsill u lil parlament U għalek aħna ħloqna pakket Kentejn dwar il-network ta' CPC? Fil-faddinija il- il-bandira tagħna biex ngħidu hekk għax dawn maktar attivitajiet effettivi. X'inhi din network? Mela din network fi nfisha ġiet imwafqa u nerġa' ngħidilkom qegħdin fi slide numru tliet, fuq slide numru tlieta, dini. Anzi waħd imma waħda lura kieġobkom jgħid il-kellim. Mela, Din twafqet f'Diċembru tal-2006 meta regolament ta' CPC il-kooperazzjoni u regolament ta' CPC daħal fis dan huwa netwerk ta' infurzar eh, ta' autoritajiet ta' infurzar nazzjonali li inataw is-setat biex jinfurzaw liġijiet tal-Unjoni Ewropea fuq livell nazzjonali. Kif tistaw taraw, hawnhekk għandna kompetenzi maqsuma u u ma l-istati membri għandhom jinfurzaw daw id-drittijiet u l-Kummissjoni edha hemm biex tipprovdi il-qafas għal l-operazzjoni l-ħidma ta' dan il-network. Issa, is-slide li jmiss. Il-network ta' CPC x'jistgħu jagħmlu eżattament dawn l-awtoritajiet ta' CPC l-ewwel net jistgħu jagħmlu skambju ta' informazzjoni. Dan huwa l-isem tal-kodiċi ta' din l-awtorità Ġifri jek ridu jagħmlu investigazzjoni f'pajjiż ieħor jistgħu jilqaw din l-investigazzjoni, jistgħu jagħmluha din l-investigazzjoni. Jistgħu jitolbu wkoll għal miżuri ta' infurzar jekk l-interess kolluttiv tal-konsumatur qed jiġi perikolat u ma jistgħu jitolbu l-kollegi tagħhom f'pajjiż ieħor biex iwaqfu dan il-ksur. Kull tip ta' mezz li huwa disponibbli fis-sistema nazzjonali tagħhom. Imbagħad, tielet punt, fi stadju aktar bikri meta jidentifikaw xi ħaġa u ma jistgħu ma jaraw jistgħu ma jinvolvux pajjiż ieħor ma jaraw li l-attività tista' tiġi kkupjata fi stati membri oħra ġifri tista' tkun ta' periklu għal konsumaturi f'pajjiżi oħra għalhekk jistgħu joħolqu u jagħmlu allerta. U jistgħu jipprovdu assistenza b'dan il-mod. L-ambitu tal-netwerk tas CBC hija limitata il-regolament u n-netwerk għedin emmek biex jiproteġu l-interessi komuni tal-konsumaturi fuq livell trasconfinali. Dawn il-kazijiet, f'daw il-kazijiet fejn l-interess kollettiv tal-konsumatur xaktar ħajkun perikolat jew qed jiġi perikolat. Meta nitkellmu fuq il-punt li jmiss, mela, jina tilkom li il-network ila taħdem mill-2006 u għalek fl-2007 kellna l-ewwel sena sħiħa ta' dan tal-użu ta' din in-network, kellna 327 talba, fl-2008 kellna 392 talba u 100 minnhom kienu allerti. Din is-sena li mhix parti mill-sena li taqa' taħt ir-rapport għaliex ir rapporti qa' taħt sentejn, din is-sena diġà kellna 291 talba madwar 300, ġifri xaktar xi konna l-istess numru ta' talbist snin ta' qabel. Issa is-slajd li jmiss. X'qed nagħmlu aktar? Normalment dawn huma il-trattament tal-każijiet. X'qed jissi, x'qed jagħmlu dawk eh, li qed jinfurzaw. Affajt li huma aktar viżivi Niprofon konnu aktar ta' volur u x'nistgħu niksbu mingħajr l-użu ta' mezzi oħra mela l-ewwel invenzjoni kif diġa semmit mill-naħa ta' ċer, aħna diġa organizzajna tlet eh, eżerċizzi ta' nfurzat, infurzar koordinati u dawn imsejħa sweeps. Hawnhekk l-infurza dawk li jtjamlu jagħmlu l-infurzar jivverifikaw l-internet, online website, online markets u jeraw jekk dawn mhix konformi mal afas legali eżistenti. Jekk ma dan ma jkunx jieħdu azzjoni neċessarja. Aħna wkoll nagħmlu proġetti komuni meta l-infurzar, il-persuni li qed jagħmlu l-infurzar fejzi differenti jistgħu identifikaw pereżempju għan li jridu jilħqu u dan jiġi kofinanzjat mill-komunità u fondi nazzjonali. It-tret punt. Il-ħidma ta' dan il-network qed jipprovdi wkoll data ta' valur għal ħejja ta' politika din informazzjoni tiġi użata għal scoreboard ta' informazzjoni tal-konsumatur u din hija parti mill-portfolio ta' dan il-komitat. Però nizawa wkoll bħala indikatur biex nenfazizzaw il-problemi eh, li jistgħu jinqalaw fis-suq intern. Issa is-slide li jmiss. Mela dan huwa dan u dak li namlu aħna, dak li konna qegħdin namlu bħalissa għandna aktar minn 300 autorità ta' infurzar, ġifiri dinja netwerk pjuttost wiesa u tirrappreżenta ħafna għandha ħafna potenzjal. Il-pakket ta' infurzar tal-konsumatur li ġie adottat fit-2 ta' Lulju tikkonsisti f'żewġ inizjattivi. L-ewwel waħda hija l-komunikazzjoni u l-oħra hija huwa rapport biennali. Ir-rapport biennali huwa obbligu tagħna biex nevalwaw l-operazzjoni tal-network u anki il-regolament f'kull kull sentejn fil-waqt li l-ewwel waħda kienet biss inizjattiva għal dan għal dażmin għaliex aħna identifikajna ħafna affarijiet ġodda li mhux neċessarjament kienu jqgħu taħt l-ambitu tar-rapport biennali u għalhekk għadna tkun ħasra li nitilfu dan l u għalhekk ħriġna b'din il-komunikazzjoni. Il-komunikazzjoni ta' infursar tisħaf l-isfond, turi l-isfond xinu, per eżempju tiddefinixxi xinu hemm forzar, tidentifika l-sfidi prinċipali u anki tfassal il-settur prioritarji biex jittieħed azzjoni. Tidentifika wkoll ħames aqsma ta' priorità għal azzjoni u jinsar nitkellem fuq daktar tart, però l-aktar ħaġa importanti minħabba l-fatti dan regolament ġdid u ilhom forzat sentejn, aħna ma ridniex noħorġu b'inizjattivi legali u għalhekk tindirizza l-sfidi u titkellem dwar eh, sejbiet operazzjonali u kif nistgħu nagħmlu dan l-infurzar eżistenti aħjar. Mela, il-ħames prioritajiet tagħna li aħna identifikajna hawnhekk minajr ordni ta' partikolari ta' importanza hija l-ewwel waħda, pereżempju, li insaħħu l-oqsfa oqsfa kooperattivi għandna żewġ oqsfa għandna waħda li qed tiġi użata għal sigurtà ta' prodotti din hija msejħa Rapex u l-oħra hija biex nipproteġu l-interess eh, tal-kontumaturi li hija l netwerk ta' CPC. It-tieni punt u li nidentifikaw li insaħħu it-trasparenza ta' sorveljanza tassu u anki l-infurzar tal-investigazzjonijiet. Dan tal-limnieħ mill-dawk li infurzaw li l-aktar tamir effettiv u il li għamlu il-reklamar. Għandu għawnek għanna zewġ vantagġi għalix tista taħloq allerta tal-erta twissil dawk il-vitmi potenzjali, il-konsumaturi, u tiġdilom l-attenzjoni. Tista' wkoll eh, twissi li negozji li jkunu jkollhom tentazzjoni li jużaw tali attivitajiet li mhumiex permessi mir regoli differenti u anki il-pubblikazzjoni tibatilom informazzjoni li hemm network u li hemm ċertu ninforza li dawk li jinforza un bat jwissu għom dwar dan. It-tilet punt iġi identifikat u li u u wieħed aktar operattiv. Hawnhekk qed nippruvaw nadmu biex niżviluppaw aktar fema tajba dwar ir-regoli tal-konsumaturi komun tal-konsumatur. Nafu li hemm differenti f'interpretazzjoni, speċjalment anki fit-trasposizzjoni fl-istati membri u aħna lek naħsbu li huwa neċessarju għal dawk li għedin jinfurzaw fil-pajis differenti biex jinaqdu fl-imkien u anki iwaqfu definizjonijiet. Aħna edun nużaw l-sweep sal dan il-għan, nishtiqu nużaw l-ni gwida u jekk intom tridu tużaw attivitajiet komuni nistaw namlu dan. Il-draba punt kien li insaħħu il-monitoraċ tas-suq biex inħarsu s-suq motaħjar taħjar Għalek, aħna ħlaqna, ħloqna Consumer Market Scoreboard, għax ridna nibbażaw id-deċizjoni tagħna fuq statistika solida. U l-aħħar punt u li l-Ewropa hija wiesa u għedha jemet tikber. Però miex kbira biżejjed, ma nistawx insolvu l-problemi kollha, irridu naffaċċjaw teddit u sfidi li ġejjin minn kull naħa. Minn kull naħa ta' li għedin li l frontieri tal-Europa. Aħna identifikajna għal ah, neħtieġa ta' kooperazzjoni li jrid ikollna żewġ ċoqsma fil-sigurtà tal-produzzjoni diġà teżisti maċ-Ċina u mm, sa ċertu punt anki mal-Istati Uniti u fil-qasam tas-CPC aħna konna din negozjaw ftehim fuq ftehim ta' kooperazzjoni anki mal-Istati Uniti. Dawn huma s-sejbiet tal-komunikazzjoni, tal-infurzar, jekk aħna naddu issa rapport biennali u għattin parti tal-rapport, għawnek għanna obbligu legali Ġifri sen nerġaw nirrepetu dan il-rapport ma' sentajn oħra, artiklu 21 eh, jamila obbligatorja fuqna din il-ħaġa, dan il-rapport jiġbor fl-imkien l-ideja tal-istati membri kif ukoll l-opinjoni tal-Kommissjoni fuq l-applikazzjoni tal-network tas-CPC jew il-regolament tas-CPC. U minħabba li l-obbligu u li inkopru sentejn, l-ewwel sentejn kienu l-2007 l-2008. Fil-rapport biennali, konklużjoni prinċipali li aħna ħadna li wasanna li jom u li il-network ta' CPC diġa edha twassal għal riżultati tangibli l konsumaturi Diġa semmejtilkom 700 kas li ġew trattati mill-network matul dawn is-sentejn. Pero jekk tiftakru tajjeb aħna ma lħaqniex il-potenzjal sħiħ tal-network u għalhekk għatfadilna ħafna xol x'namlu Għana provajna nidentifikawhom ukoll, identifikajna fil-fatt żewġ nuqqasijiet. Waħda minn daw il nuqqasijiet hija ta' livell operattiv u l-oħra hija ta' livell orizzontali. F'dan id-dokument fil-fatt aħna tkellimna u għadna x'nistgħu nagħmlu. X'nistgħu nagħmlu biex il- l-infurzar isir aħjar u kif nistaw intejbu il-benefiċi tal-konsumaturi. U fl-aħħar, xinu ma il-passi nis li jridu nieħdu, kif ser niproċedu fil-futur. Mela l-ewwel net, aħna tal-fema li irridu inkomplu d-diskussjoni tagħna mal-awtoritajiet sabiex nindirizzaw il-kwistjoni operattivi, ġifri nistgħu nagħmlu l-infurzar aktar imħaffef, iktar effettiv, għandna tamir bizzejiet. U f'dan il-qasam aħna bħala kommissjoni ma nistgħux immorru ma nimxu minn l-istati membri għaliex infurza li nsaf fidejhom hemm kooperazzjoni mill-qrib bejnietna. U it-tieni net. Bla dubju aħna neħtieġu nassikuraw li in-network hija operattiva u qed taħdem mod effiċjenti. Iridu naraw x-rizorsi, hemm, rizorsi finanzjari, rizorsi umani u anki pen politiku. Dan l-qasam fejn aħna nemnu li nistaw ntejbu ħafna, ntejbu għal affarijiet kif huma mixin fl-Ewropa u nemnu li network il-ħidma ta' network tista' titjib mingħajr eh, passi legali oħra. Dan l-pakket, dawn huma żewġ dokumenti Jina verament kontent li nitkellem dwar dan kollu eh, iktar il-qoddim u jinwiġi pal kommenti ta'kom. Grazzi. Anyway, thank you very much indeed. I thought... Grazzi tassew. Nasib kienet prezentazzjoni ċara ferm, għanna slides u għanna l-karti u koll. Għalek kollegi fidikom, kontkom xie mistaqsijiet, il komissjoni xie kusjoni zaħra li forsi kollu xaqsam ma' xogħol li qed naħdmu fuq bħalissa. Sinra Kepa, xi kollegi oħrajn, il-lista ta' kalima edha tikber, Sur Koitzman, ċerta li kuna maħrajn li xtiqu jikoll jitlu. Għalek, nitkelmu fuq l-implementazzjoni tal regolamenti li kienet għalija responsabli Kesha. Gebhardt, signor Gebhardt. Iva, grazzi, grazzi tassew ta' din il-prezentazzjoni tant ċara. Għal-kollegi tiegħi li forsi ma kienux fil-parlament dak iż-żmien, nixtieq infakkar ftit fuq xi qegħdin nitkellmu. Aħna qegħdin nitkellmu dwar kooperazzjoni bejn amministrazzjonijiet jew awtoritajiet fih dan l-istati membri meta qed nitkellmu dwar l-infurzar u niċċaraw il-problemi li għandhom il-konsumaturi u forsi jħabtu ċan maħħom. U niprofaw nħolqu sistema sa' dan il-regolament għanna din is-sistema li hija pjuttost skabruża, pjuttost burokratika. U dak iż-żmien kien l-unika possibilità, l-unika possibilità li bija stajna naħdmu mal-Istati Membri. U nibdew nagħmlu xi ħaġa. Dan għaliex l istawtoritajiet l-Istati Membri dwar l-inforzar kellaw approċċi differenti ħafna bejnietom. U autoritajiet differenti kienu responsabli wkoll għal inforzar differenti jiena niftakar fil-fatt id-diskussjonijiet li kienu għaddejjin bejn Renju Unit u Ġermanja dak iż-żmien. Hemmhekk kien l-ikbar diffikultajiet fil-fatt konna qed nippruvaw ġerru dawn iż-żewġ pajjiżi li jarawha bl-istess mod għaliex tiġu bes għal soluzzjoni tal-konflitti fil-Ġermanja huwa il konsumatur huwa l awtorità ċentrali, ma mbagħad fir-Renju Unit u l awtorijiet pubbliċi li jagħmlu dan. U l-Ingliżi ma stax immaġinaw kif kienu se jaħdmu ma' organizzazzjoni mhux governattiva. U għat ti problemi li ħna stajn konna għedin nistaraw maħħom. U għalek li kanna bżon n-sistema piuttost komplikata jekk konna ħana mux ħaġa rigward kooperazzjoni. U għalek ma stennejċi li Kommissjoni Ewropea wara sentej biss kienu ser jipproponu approċ ġdid. U ċar illi jahna konna ċertu fiduċa bel istati membri jekk konna din kooperazzjoni se taħdem sew. Tijet, u din hija li issa eh, tider b'mod ċar għalija li meta neġu għall-azzjonijiet operattivi hemm ħafna lok fejn intejbu s-sitwazzjoni. għalhekk tajjeb li dan dan it-tip ta' rapport li aħna bħala parlament għandna din l-opportunità li nagħtu daqqatajn aktar minn qrib lejn il-problemi. U naraw fejn jinsabu, jinstabu. Aħna għanna għedna li għanna dan dan riza għal titjib. Iżda x'nistgħu ngħidu li huwa l-kwistjonijiet kritiċi bħalis kritikali, kritiċi, jew anzi ewlenin. Inti eh, forsi semmejt kwistjonijiet tam tampikati fl-istati membri, inti għet li dawn jaqduru għol ewlini, jina l-immaġina illi permezz tal kriżi finanzjarja din kienet waħda mill- kwistjonijiet ewlenin, problemi ewlenin ukoll biex nippruvaw nġbru dawn is-soluzzjonijiet b'xi mod. Jina din jem sosjeti għaj, ġviri, fej taħseb li sawn tejbu l-affarijiet dan il-qasam. Iktajtna wkoll xi ċifri għall-2007 u l-2008 u l-ewwel parti tal-2009 dwar il- mistoqsijiet li saru. Imma meċ eżattament x'kien ir-riżultat ta' dan kollu? Ta' dan il- eh, mistoqsijiet li tpoġġew. Kun interessanti li kieku tista' tina xi tip ta' informazzjoni. Ena l-2007 għanna ċifra ta' 327 talba. Ġviri forsi kun interessanti li nkunu nafu meta taħdem sew kooperazzjoni meta mhux qed taħdem u minn dawn it-327 li ma waslu għal li ma waslu għal eh, riżultat pożittiv minnhom li le. U fej dawn dawn ma affarijiet interessawni jim dan l-istadju, kun tajjeb jekk kun tista' tina ftit forsi informazzjoni dwarha. L-aħħar mistoqsijiet hija kien diġa tkellim dwar il-kwistjonijiet operattivi fuq fuq xaqt nistaqsik għal darbohra. Dwar sistemi bħas sweeps, rapex jew scoreboard. Abbażi tal-istudji li saru, inti taħseb x'ax taħseb li għandu jsir aktar mill-li sar. X'miżuri politiċi jistgħu inkisbu. U xanna namlu għonek fih dan dan il-komitat? Aħna tkellimna dwar il-collective redress fuq livell Ewropew. U x'nistgħu nużaw bħala għajnuna għal konsumaturi kollha kemm huma. Grazzi, ma mela nħadu nota, san li xtet kollegi oħra. Ma jekk ħaxi jgħor intervjeni nistaw naċċettaw mhux problema. Grazzi, Signora Sheldon Mose. Grazzi ta' dik il-prezentazzjoni kienet verament xi ħaġa ċitanti. Nisimgħu minna ħatija kimma de waslet biex jina xi mistoqsijiet. Per eżempju, x'tib ta' każijiet qed nitkellmu dwarhom dawn is-700 li inti eh, konti titkellem dwarhom. Dawn dawn x'tib ta' każijiet huma u solvenjhom, issolvew. U interessanti ferm jekk ikollna tweġib għal dan. Ġewwa Danimarka notajt illi introduċejna ċertu talbiet permezz tas-sistema u f'ħafna każijiet jidher illi domna ħafna tul ta' żmien twil biex dawn jiġu proċessati ħafna siti kumpaniji tal-linji tal-ajru li ma kienux qed jimxu skont il leġislazzjoni Ewropea u mbagħad eh, gvern jitt intervjeni u l-autoritajiet in kustjoni ġew informati Pero għandew għadda ħafna żmien qabel ma solvit il-kwestjoni. X'inhi huma l-iskadenzi? Hemmhekk qiegħda forsi problema iktar milli din il-kwestjoni ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet. Nista' naqbel miegħek illi jekk din ser taħdem għandna bżonn iktar flejjes, iktar fondi minn ħatar seti membri, dan bżonna għalhekk irid ikollu appoġġ politiku. Issa nixtieq ngħid li milux smajna mill-Kummissjoni rigward l-implementazzjoni tal-sistema ġira ta' sorveljanza tal-iswiq fejn dan il-kumitat u aħna notajna li kien hemm biss iż-żewġ stati membri illi iddeċidew li jallokaw aktar flus għal dan il-an hemm xi stati membri biss li jagħmlu hekk biex jgħinu li Eh, ntejbu leġislazzjoni f'dan il-qasam u għalek rridu natu kassa dan il fat għax il sorvenza tal-suq u xi ħaġa essenzjali jekk l-infurzar se jseħ kif suppost. Grazzi. Ja, ich kann da nahtlos anschließen. Alle unsere Richtlinien, unsere Verordnungen nutzen nie. Jena, nista norbot ma' kelima ta' qabli, jekk m'hemmx sorveljanza, m'hemmx inforzar. U inti titaħseb ftit dwar x'għandu jseħħ Għalek li semma ħafna hija sorveljanza interna. Jista' jkun hemm aktar kooperazzjoni vera hemmhekk ehm, wieħed jista' jitgħallem minn pajjiż ieħor fuq kif u l-aħjar mod li għandu jimxi. meta taħseb eżempju dwar Hamburg u Genova u Genova. u kontrolli li jsiru ġviri barra mill-Unjoni Ewropea dawn huma affarijiet li wieħed ma jistax jikkontrolla. Ġifier diffiċli illi f'pajjiż fuq livell intern tagħmel l-istess kontrolli jew tara x'tip ta' kwantitajiet qed nitkellmu dwarhom, irridu nitkellmu dwar kontrolli għall aċċess jew rival point controls f'ċert pajjiżi jekk hemm ċertu ġufijiet. Dawn il-punti irridu ehm, indaħlu importaturi biex jgħinuna jekk hemm ġufijiet pereżempju ċertu port tal-baħar dak ikun il-punt ta' dħula l-importazzjonijiet u forsi hemmhekk nistaw in ftit il-kontrolli u dak il-kas il-partijiet ikunu saħħa. l isma minn ħata l-Komissjoni. ċinu ħsib taħħom? Forsi jem aspetta solidarieta għawnek. Ovvjament, jekk hemm kontrolli fil-port tal-bahar, partijiet tal-bahar, dan fisser jrid ikun hemm ħafna iktar spejjeż imma jekk il jsiru sew, l-effiċenza tola u fl-aħħar mill-aħħar forsi nistgħu nifrankaw. Sirfa. Grazzi. Għax ningrazzja l-Kommissjoni ta' dan it-tip ta' pakket ta' forzar tal-konsumatur. Naħseb li network ta' suċċess dawn dawn is-snin li għaddew ma sa ċertu punt. Per eżempju, u koll fuq livell globali eh, permezz ta' Repex din nit eh, su intern biex integra ruħu ma taħjar fis su dinji. Għalhekk dan huwa riżultat ta' azzjonijiet li rajna minnaħa ta' Ċiniżi per eżempju dwar Rapex, jiex ħaġa li ħna wieħed nistaw nistaw eh, nfaħru. Fuq is-scoreboard ukoll irdu naraw kif dan ser żviluppat biex ikollna xi tweġibiet għal mistoqsijiet illi dan il-pakkett joffrilna. Minna ma noqdu lura l-ħames prioritajiet li identifikat il-Komissjoni imma l-mistoqsija hija bażikament x'ser tissuġġerixxi l-Kommissjoni għal żvilupp tal-scoreboard tal-konsumatur. Din mhix leġislativa fin-natura tagħha, merdu naraw kif il-Parlament jista' jista' jisamma leħnu hawnhekk dan il-qasam. Grazzi ġiġ punti minna ħati għaj ċirix kellima fil-lista, pero fadal ċans għal ħaddieħor biex jitkellem. Jina meċċi, ma sinja ħel, fortunatament eh, ma tiflax, għal-kem xtaqna naqdu dawn iż-żewġ affarijiet. Għax dal-kusjoni tal-scoreboard tal-konsumatur u relatat madna li persi kiena u kommissjoni xorta konna nkun saw koplu nitkellmu dwar dan is-suġġett, ma mus nkunu nistgħu niskutu ħsa barra. Issa rigward l-analiżi tar-rapport. Iwali tweġiba ma kienieċ bizzejiet eh, minnaħħa ħata jew reazzjoni, azzjoni li saret minnaħħa l pajjiżi ma kienieċ bizzejiet. U kien hemm azzjoni pittost eh, zbilanċata bejn l-istati membri. Id-Danimarka kellhom 14 il-talba, però mbagħad l-Italja kellha tnej, Franza kellha 16 Iri, dan mhuwiex konsistenti u hemm Kun hemm ukoll mistaqsija rigward it teknologija forsi tidin nafti dwar il-problemi hawnhekk inti indikajt li kien hemm każ għal iktar investiment. Dan huwa punt li aħna diġà rajnieh meta konna qed nitkellmu fuq il-investimenti minn tal-konsumatur eh, tal-pajjiżi. Hawnhekk qed niffukaw fuq kwistjonijiet kollettivi u mhux kwistjonijiet individwali jew każijiet individwali u ħafna qegħdin jindirizzana permezz tal-petizzjonijiet u dawn huma kollha każijiet individwali. Kif għan nittrattaw dawn il-kwistjonijiet individwali però? Transkonfinari ovvjament. U kif tistedinna kif nistgħu nintegraw aktar din il-ħaġa u Alek, Fir-rapport tiegħek jiena notajt illi fix-xogħol li kienet jagħmel tagħmel il-Kummissjoni rigward il-collective redress li jew ta' interess għal komitat illi li nwessaw l-ambitu tar-regolament kien wieħed mill-għażliet illi kien hemm fil-rapport tal-Consumer Collective Redress. U din hija ħaġa li aħna konna qegħdin nistudjawha u tista' tidilna ftit kif din taħdem mill-lat ta' wieħed ikun responsabbli għal dan il-proġett tal kollettivi Greta l-mistoqsijiet, hemm ħafna minnhom. Xuħut minnhom jitkellmu dwar l-istess kwistjonijiet oħrajn huma individwali eh, u izolati, niprofa, ħan nipprova nweġibom, mbat forsi jek għanna ċans għal tini round, naraw jek irnexxili nwieġeb il-mistoqsijiet kollha mill-ewwel round. Għalija għalli iktar ħaġa importanti, li iktar mistoqsija importanti, hija xirridu natu li ċittadina. Ila li għanna bżon din il-network, għanna ila li għanna bżon l-inforzar, xinu il rwol ta' dritti tal-konsumatur fil-qaffas leġislattiv kollu. F'dan is-sens, ħadd ma kien qed jitfa dubju fuq jekk il-konsumatur għandhom xi kollhom drittijiet jekk nistgħu xingorr jekk għandhom xi dritti li jilmentaw imma fl-istess ħin kena il- kelli ken, kena wkoll l-ideja li l-arfin ta' dawn il-rikonoxximent da' dawn id-drittijiet ma tantx kienu ta' priorità da' saffarijiet oħrajn. U dan wasal għal ċertu bat mistoqsijiet qed nitkellem hawnhekk dwar riżorsi, dwar il- ħin neċessarju għall azzjonijiet ta' nfurzar sabiex niffinalizzaw. Meta niġu għal każijiet illi wieħed pajjiż jew ieħor jimplementa hija x'inhu priorità? Priorità illi pajjiż iħares l-interess tal-konsumatur, konsumatur Ewrope, il-konsumaturi Ewropej ġifiri jew le jekk iva din sa jieħdu bis-serjetà ħajjeħdu l-passi meħtieġa. U għalhekk in-numri hawnhekk mhumiex proporzjonat ma jaqblux bejnietom għax din din turi kif titrattaw, kif tala il-problema kif kull pajjiż Ġifiri naħseb il-priorità politika hija li l-iktar ħaġa importanti hawnhekk. <sighs> Hawnhekk aħna tnej din naqblu u nittama li saw naħdmu fl-imkien għal dan il-lan biex niksbu dan il-lan. Rikward id-diffikultajiet. Kien hemm il-mistoqsijiet dwar x'inhuma kwistjonijiet iktar importanti, x'inhuma s-soluzzjonijiet Dawk l-kwestjonijiet importanti huma marbuta ma' riżorsi, nitkellem diġà dwar flus u rizorsi umani li huma marbuta ma' xulxin, imma għedna wkoll li mhux l-awtoritajiet kompetenti kollha jagħtu aċċess għas-sistema. Dan is-sistema sikura l-istess sistema nużawa sistema Schengen ġvija intranet. Irrid ikun hemm cable li li tpoġġa jew jitadda mill-computer jekk da ma jsirx mhux possibbli mbagħad dak li jkun jrid jipoġġi qudiem dak il-computer biex jkun jista' jħaddem dak is-software u jikkomunika f'lingwa oħra ma xi ħadd b'naħa l-oħra. U jekk dan ma l-elementi mhux qegħdin hemm daw l-elementi kollha mhux qegħdin hemm tkun diffiċli li taħdem. Mbagħad kif eh, is-Sinjura Gebħat semmiet. Mhix l-aħjar strument forsi konna basikament edin naqtaw kif, kif, kif ser kienet ser xforma kienet se tieħu u kif l-inforza kif kif l-uffiċjali ta' forza jaħdmu fl-imkien pereżempju kif ħajtrattaw eh, sejbit Issa t snin wara għandna l-iktar esperjenza forsi regoli ta' implementazzjoni nistgħu nimmodifikawhom nistgħu eh, nagħmlu għam iktar forsi mirati li ċertu eh, temi speċifiċi Irridu nirfinaw il-database, irridu naraw eżattament u huma meħtieġa, irridu naħsbu ftit x'ikun x'għandu jkun viżibbli għalina bħala kommissjoni. Rigward tip ta' każi illi jana <laughs> din trattawom jiena ma nistax ngħidilkom <laughs> din hija tweġiba uffiċjali. Ma nistax ngħidilkom għax m'għandix aċċess għal dawn il-każijiet jiena bħala komissar ma nistax narhom. Jiena nitkellem dwar mal-uffiċjali ta' nforzar, ovvjament nafx qegħdin jagħmlu, nafx attivitajiet qed isiru, pereżempju fost dawn is-seba' mitkas, ħafna minnhom e, għandhom xaqsmu ma' tlet sweeps differenti. Wieħed minnhom fil-websites li jagħtu l-linji il-biljetti tal-ajru u oħrajn li bih prodotti, biħu prodotti ta' elettroniċi mill-internet u li ħar marbut ma' l-affarijiet li jimbijaw per għal teknoloġija tal-mobile. Ġifri jekk għandek parti ta' mis-sit li mhux qed jaħdem sew dawn jibatu talba. U però forsi dan jista' jidħol bħala spam, the scanner, jista' jgħaddi bħala scanner, ġifri ħafna osma li dan jiġi li jaffetwa. L-ikbar direttiva li wieħed jikser hija dik tal-commercial practices u probabilment l-ikbar problema l konsumaturi għal kustjoni jew l-qasam tar-reklam, tar-reklamar. Jekk issa rigward jekk is-sistema tajba jew le. Termini ta' statistika nistantikom ideja ta' medja ta' tal-ġranet illi għattajna billi nivalwaw it-talbiet hija bej 150-170 ġurnata, sa jekkux wis jew eh, le, jew ftit wis jew ftit ħafna, ma nafx. Huwa faċli li wieħed jibdel il-kontenut tal-website li jina xtaqtna insan u imajna jekk uffiċjal ta' nforzaru jina rġit mandat biex imbiddel dan is-sit elettroniku jina rrid u dim qorti il-konvenut għandu il-dritt tal-appell u din xi ħaġa li tista' tittawar għalhekk tista' jina rrid nistaqsilek għandna lodda biex biex biex biex nittrattaw din il-kwistjoni fuq livell legali dwar u li tina possibilità li n intervjennu mal-għar għax jekk għandna dawn l-iskadenzi proċedurali li aħna rridu n-segu, jekk jien ser napplika l-inqas skadenzi nisċorta qed nitkellmu dwar xhur qabel ma tissolva l-problema qabel ma jkun hemm deċiżjoni. U għalhekk aħna dini xi ħaġa li ndiskutu ma' ma' niffiċċeri ta' ninforzar, naraw jekk jek ħaġa li qed tiġri Kif għan indirizzaw il-kwestjoni? Għan organizzaw work, uh, workshops, uh, nidentifikaw il-problemi u temi, per esempio il-liġi applikabli, x'li ma liġi għan applikaw jekk ikun hemm ksur, ehm, tkellem dwar l-sanzjonijiet u kena nafstanar ehm, meta konna qed nitkellmu dwar li wieħed jikxef eh, minn mhux qed jimxi mal-regoli jew għanna nistennew għanna nikxfuhom jew għanna morru il-qorti l-ewwel. Aħna rridu naqdu l-komunità ta' nforzar Ewropea u naraw x'nistgħu nagħmlu kif nistgħu nagħmlu. Issa jekk l-inforzar jaħdem tajjeb. tik statistika, mis-seba' mit-kas li jiena semmejt, inqas minn 10% tal-każijiet huma miftuħa għal żmien aktar ta' sena. Imma għandna aktar minn 50 każ minn daw il-700 każ illi l għaddejn minn iktar minn sena. Forsi eh, din jinsabu qoddim orti, għalek ma nistaw namlu xejn, mbagħad eh, forsi hemm każ li ntasew jew ma nistgħux nkomplu naħdmu fuqhom f'Diċembru għanna għanna workshop uh, fuq kif nistaw daħmu fuq dawn dawn l-ostakli kif nistaw nelbuwa. Jina nisa naqbel li sorveljanza tas suq hija essenzjali u fundamentali. Naħseb illi l-autoritajt nazjonali jagħmlu xogħol tajb l-ammont ta' każijiet li aħna eh, din insegu u sejbit ta' minna ħatana huma rassiguranti. U għalek u nistinnu l-kolħat, kolħat l-istati membri, biex jitfaw nfursar kem jista' jkun, biex jihdu sem kem jista' jkun attivitajiet u mod importanti jaqsmu dan l-esperjenza tajba ma' ħaddieħor. Dan huwa dan huwa l-istrument l-iktar effettiv li rajna l-lum ġifiri naqsmu prassi tajba ma uffiċjali ta' forza oħra li jista jiprevedi l-importazzjoni ta' prodotti mhux ta' kwalità. Ġifiri jekk il-kummerċanti jidentifikaw pun dajje fil-katina port per eżempju partikolari dawn ser bazzikament jibbombardjaw dak il-punt biex jaraw kif ħajwaqfu il-proċeduri legali u maddejjin għalek informazzjoni konsumatur, sorveljanza tas-suq, non kollha ma essenzjali għalina. Aħna qed nagħtu għajnuna finanzjarja wkoll l-istablem biex biex inwaqfu laboratorjum li huma jkunu jistaw jistaw narmawhom unżarmawhom skont fejn huma meħtieġa. il- dawn il-każijiet ħafna drabi jiġu trattati bħala każijiet ċivili, mhux kas kriminali. U għalhekk l-awtoritajiet f'portijiet u fil-kontrolli tal-frontieri mhux ma jittieħdux daqshekk bis-serjetà daqshekk ikot dwar ksur tar-regoli oħra. Il-numri huma differenti minn pajjiż għal ieħor u m'hemmx eh, rabta bejn l-ammont u l-daqs tal-pajjiż palma għal sur ħaber. Eh, din hija kwestjoni ta' kemm jieħodha bis-serjetà x-xogħol tiegħu l-uffiċjal ta' forza. <laughs> Kwestjoni ta' approċċ personalizzat. Il-kap tal-aġenzija il-kap tal-unit li qed jitratta l-kwestjoni din hija priorità jom jew le. Għax kulħadd jista' iddefendi il-parti tiegħu, jiena għammi nisajieti jena jiena id niddefendi bis ċittadini tiegħi, mhux nuqot. Nuqot noqgħod ukoll eh, nħares nies oħrajn f'pajjiżi oħrajn u jisawna jħana nistaw najdu iva, sewa, mela għall-inqas b'din situazzjoni jisibu nistabu fi finanzjarji memx tamma ma nistawx nitolbu liktar rizorsi ma sox hemm aktar minn hekk naċċettawha, iżda mbagħad tara li hemm min jagħmel aktar f'pajjiżi oħra. Rigward il-collective redress. Jekk ix um, strument tajjeb jew le, L-idea kienet li nagħtu xi settat lill uffiċjali ta' forzar tas CPC illi għandhom l-evidenza li jistgħu jsegwu każ u jistgħu ittellaw il-orti il-minuħati f'interess tal-konsumaturi. Iżda għalfejn e, e, il-kawza li s-sir għand minn min finanzija il-budget tal-pajis per eżempju u minn min għandu jirċiv il-fondi un-bat jek uħet jirbaħ il-kas ġifiri din forsi xi ħaġa li mill-ewwel daqatajn tidher sempliċi imma mhijiex. L-aħħar mistoqsija li ma weġibx kompletament jidwar is-scoreboard ma kifetna qabel bassarnija biex eh, għallum għal suġġett tal-lum imma peress li ma nistgħux nitkellmu dwarha inħalluha wkoll għal kollegi tiegħi jaħdmu speċifikament fuq scoreboard biex jwiġbu. Grazzi. Well, thank you very much indeed for uh, for those very comprehensive answers. Si ħafna għal dawk it-tweġbit fid-dettal, anke Gebhardt naħseb tixtieq terġa' tintervjeni, għaw xi kollegi oħra li jixtiequ wkoll xi tweġiba. Iżda bħala rapporter Arulini, ja naħseb inti wkoll tista' twieġeb u wkoll twassal għal xi konklużjoni li nistgħu nieħdu dwar dan ir-rapport. Ähm, Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich will jetzt nicht noch einmal nachhaken. Also, äh, wir Grazie. Hafna, Präsident jiena minix sen kompli ninsisti dwar dan għaliex naħseb kellna tuġi tajbin ħafna fil-fatt u għalhekk m'għandi xejxin fuq dan l-aspett. Iżda xi ħaġa li jiena ftakart dwar u ta' min isemmi hawnhekk smajna li l-infurzar fi stati membri jisir eh, modi differenti meta tqabbel pajis ma ieħor, hemm livelli differenti ta' finanzjament u meta niġu għal-ħarsin tal-konsumaturi b'mod ġenerali din miex meqjusa bħala priorità eh, naħseb dan huwa eh, din hija l-essenza ta' dak li inti għadek kifet. Allura President, Jiena naħseb li l-irdu nagħmlu hawnhekk li jkollna smieħ mal-Kunsill dwar it-twettiq tar-regolament u kif l-istati membri qegħdin jaffrontaw dan kollu. Dan itina possibilità bħala parlament illi nagħmlu pressjoni fuq l-istati membri u man bat obbligati li jitkelmu, jisu aktar b'attenzjoni dan il-regolament u jisu huma jekk dan ir-regolament jridux xi wet jew le. U naħseb dan huwa l-mod kif għandna nimxu qudiem. Grazzi. Grazzi ħafna naħseb bidja tajba ħafna u ta' min jikkonsidra wkoll illi konna membri ta' Parlamenti Nazzjonali wkoll biex jagħtu kontribut tagħhom. Għaliex ma nafx kemm għandna minnhom dawn illi dawn il-membri parlamentari li jafu dwar il-potenzjal li eh, jitrattaw dawn il-każijiet li forsi anki il-kostituenti tagħhom se jresqu qudiem u għalhekk irridu nqisu dan kollu għall agenda strategiku strateġiku tagħna 2010. Grazzi ħafna, grazzi tal-li inti kont hawnhekk. E, kienet ukoll eh, prezentazzjoni utli ħafna u aħna wkoll grazzi wkoll is signora Head li ma sfortunat ma kienitx hawnhekk, iżda dawk li se rapportaw dwar l-scoreboard kol naħseb se riflettu dwar dawn l-aspetti wkoll u grazzi tassew ta' dan ix-xogħol. Kollegi, mela issa se naddu għall-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna llum qabel ma jkonna laqa tal-koordinaturi fl-5 nofs. Ġifiri, il-rapport dwar l-ismit ta' tessuti u l-tekkattar ta' relatat ta' prodotti ta' tessuti. Għawnek edin eh, nistħarġu l-kas ta' rapporter li huwa nieqes għal xissur Mendels palissa mux ija ta' għawnek. Iżda jider li huwa fit-triqtu, aħna batnilu messaċ u għalek għandu jider minn ħina li uħor Issa, xtaqt nara minn għanna bħala shadow rapporters issa. Jekk ikolkom ftit paċenzja għalhekk eh, naraw naqra kif se nipproċedu. Sur xar l qiegħed hawnhekk, xadow rapporter oħra qiegħed hawnhekk. Forsi nisimgħu x-shadows l-ewwel, forsi di mxħaġa tas-soltu, iżda forsi għandna nagħtu minut oħra ta' ħin għas-Sur Mandels hawnhekk qiegħed.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 Right, the missing rapporteur has arrived. You know, we run this committee very much to time, you know, there's no... Uh, uh five, yes. You're three minutes late. You know what, this... Mela, inti uh, nixtieq ġibitek l-attenzjoni li l-arrozja nek uh, mux dizom hin tajjeb u għandek jgħat ratart. Mela, sinjuri, nistaw nifħu diskussjoni dwar l-izmiet t tessuti u li t-tekketar relatat ta' brutta ta' tessuti għanna nofsija dwar dan il-punt. Eh, naf li inti musta tkun għonek il-ġemaddi la' nafu li rridu il progress fuq dan il-dossier. Walek. Inti għonek għanna il-Sinjura Komej, il-Sur Xaw de Mose u għanna il-Sinjura Rule u koll li kienet xedaw ta' kull dossier naħseb il-lum. Eh, kollega oħra mux edawnek il-lum, eh, Sinjura Svensson edawnek u Sur Salvini. Tajjeb mela s-Sinjora Komi, Xalde Mousa u s-Sinjora Rula u għanna u kol nasab s-Sinjora Valde u kol il kommissjoni u kol s-dam intervent minna ta' Kommissjoni. Għalek, jina ħana dilek il-kelma biex tatina rapporta progress dwar fiex wasanna b'dan id-dossier. Thank you, uh, Chairman, for giving. Grazzi tal-li tajtni l-kelma. President, kenna laqa utli ħafna mar reporters, shadow rapporters, u n-numru ta' shadow reporters dejjem ċizdit, aħbar tajba. U kienem ħafna mistoqsijiet fost eh, eh, shadows għalfej għanna għanna bżon li tekettar u jider li għanna għanna bżon aktar tarif mill-li ħsibna fil-bidu. U għalek, ħsibna li tamin jihu e, jieħu tarif mill-esperti għal dak li huwa fattibli vizavi konsumaturi, eccetera. U għalek, tlabna għal studju li se jkun lest fil-bidu ta' jannar dwar kif nittrattaw il-care labeling. Għanna jkunna standard Ewropew dwar dan? Umbat, eh, naraw jekk kan nibżon eh, CN dwar għal dak nixos l standardizzazzjoni Ewropej. Nistaw nikkupjaw per eżempju il-piktograms esistenti, etc. Allora għanna bżon eh, tarif dwar dawn il-punti. Issa, kwistjoni oħra li ġit diskussa fejn għanna xi problemi fih dan l-Unjoni Ewropea, eh, u jekkux fattibli u possibli li jkollna biex ngħidu hekk eh, tikettar ta' daqsijiet tal-ħwejjeġ, ġifiri biex ikonna daqs wieħed, eh, nisa forsi jafu aħjar minni, iżda nafu li għanna daqsijiet differenti fl-Unjoni madwar l-Ewropa u nafu li issa tisir aktar beħ transkonfinali u allura neħtieġu aktar kjarifika dwar dan issa sustanzi kimiċi kif ukoll tiġijiet ta' saħħa sigurtax. Qegħdin nagħmlu dwar dan kollu. Qegħdin nagħmlu dan permezz ta' lingwa jew permezz ta' pictograms. Issa prodotti bioċidi li ġi diskuss fil-Kumitat Envi x'inhu meħtieġ għal x'inhu importanti għal konsumatur biex ikun jaf prodotti kimiċi hemm fil-wejjeġ. U xinu ma l-effetti fuq il-persuni jekk inti tilbes dawn il-ħwejjeġ? Naħseb li il shadows u reporters jixtiequ li jkun hemm aktar tarif dwar dawn l-aspetti. Imbagħad, kwistjoni oħra taħraq fis-suq intern eh, tal-Unjoni Ewropea għandna jkollna tikettar eh, ta' diversi tipi jew insemmu biss il-prodotti tekniċi ġifir l-ismit tekniċi tal-tessuti. Issa, eco-labeling. Bħalissa, eh, tant għanna ħtiġijiet tal-konsumaturi, għalla xirridu, per eżempju, il-pajis ta' oriġini Mekka għanna ħafna x'namlu fuq dan il-punt u nittama illi r-riżultat tal-istudju jitina aktar tarif u, kifet dan l-istudju jkun lest fil-bidu ta' jannar. Nittamaw li nkunu nistgħu nresqu r-rapport tagħna għal plenarja f'Marzu. Dan ikun possibbli jekk l-istudju jkun lest Mbagħad kellna offerta minħat tal-kollega eh, Lala Komi li nitlu fil-qasam mu ta' mhuwiex din mhix żjara uffiċjali tal-imko. Għanna budget aħna biex namlu zjarat u nirringrazzjaw il-kollega tagħna tal-offerta u tal-organizzat eh, il-program jina fint mill-email li kienem xinu għastaf dejjem Din hija żjara ta' ħidma organizzata fuq inizjattiva propja biex aħna niltaqgħu ma' xi designers. Ma nafx eżattament sa naraw iżda diġà għandna tmien membri li jixtiequ jmorru fuq din iż-żjara U għalhekk tajjeb ħafna li nistudjaw ftit it-tessuti fin-naħta fuq tal-Italja. Għalkemm it-temp hemmhekk mhux se jkun tant sabiħ, però ovvjament aħna muħamurru hemm biex nistudjaw it-tessuti. Jumej kollox, mhux se ndubu. Fl-aħħar mhux lanqas. Eh, l-istudju ta' dan is-suġġett wastanna biex intukom tarif dwar proġett appoġġat mill-Unjoni Ewropea imsejjaħ bridge, jiġifieri li nibnu uh, rabtiet f'dan il-qafas u dan huwa relatat mal-ħwejjeġ, fil-inti tkun tista tara minn fejn il-ħwejjeġ ġew prodotti sa fejn waslu u inti hawnhekk tista' twassal, tista' tagħmel ħafna tarif fuq it-tikketti ta' dawn il-ħwejjeġ. Jiġifieri inti tagħmel scanning tat-tikketta u minn hemmhekk ikollok it-tarif kollu biex bekk ninformaw il-konsumatur ta' dan kollu. Ġviri, mux toqgħod tikteb l-informazzjoni kollha fuq it tikettar u ma tkunx tista' taqra dak li hemm miktub. Allura konsumatur jista' jara b'mod individwali x'inhu importanti għalih. Liko labeling, il-pajjiż ta' oriġini, mbagħad fl-aħħar mhux lanqas, ovvjament, kien hemm ukoll proposta tal-Kummissjoni u naħseb illi tabaq se jkollna ftehim dwar l-introduzzjoni ta' fibri ġodda u ċertifikazzjonijiet. Pala politiċi aħna għanna nieħdu l-opportunità biex intejbu il-pożizzjoni għal konsumaturi iżda wkoll namlu suq intern aħjar għal ġejjini biex bekk nibdew bit-tessuti U jekk dan huwa l-każ jiena kuntent u nistgħu nuru li ċittadini li tassew qegħdin naħdmu għall unjoni Ewropea waħda. Jekk dan huwa l-każ jiena kuntent. Din hija l-pożizzjoni tagħna bħalissa. U jiena tassew nistenna bil-ħerqa li nisma' s-suġġerimenti u l-kummenti tal-kollegi. Grazzi. Grazzi ħafna Twan. Ah, ta' min, fil-fatta minna sewwa stennejnik għatma smajt rapporter illi isemmi il-proposta tal-Kummissjoni fl-axħar sentenza. Iżda dak li qed kien immaġinattiva l-axħar, serjament naħseb li inti u Shadow Reporters se jkollkom tiddeċidu kif ħatiħdu, x'approċċ ħatiħdu u kif jekk dan hux se jsir kollox daqajjew għandkomx għandkomx trataw dak li għandna dimna u mbagħad wara taraw kwistjonijiet l-oħra ehm, jekk titrattawhomx ehm, wara. Forsi meta tmur fuq iż-żjara hemmhekk tkunu tistgħu taraw naqra kif tistgħu tqasmu x-xogħol tagħkom. Pero ovvjament dak issa fidejkom kif se qasmu ix-xogħol. Però iva, ħadna pjaċir ħafna nisimgħuk. Ok, suġġett serju wkoll. Iva jgħid il-President, interessanti tassew. Is-Sinjura Komi. Grazzi, President. Jiena xtaqt nirringrazzja u Shadow Rapporters li qed nikkollaboraw tajb ħafna magħhom. Il-propost punti illi semma il-rapporter eh, Manders huma diversi, għandhom livell li ħafna u huma wkoll tassew importanti. Importanti għaliex is-settur ta' tessuti jolqot eh, ħafna aspetti, kemm aspetti tas saħħa kemm tal-kummerċ, kemm dak ekonomiku, però aspettu wkoll tal ħarsien tal ħarsin tal konsumaturi għalhekk inħoss illi lan u anki l-għażla ta' suġġetti li se nittrattaw huwa orjentat għal ħarsin tal-konsumatur iżda wkoll is-semplifikazzjoni tal-proċeduri brabta ma' tessuti u fibri ġodda, element illi jaqgħat flimkien kemm il-konsumaturi kif ukoll in-negozjanti ġifiri il-lat l-aktar ekonomiku iżda jina nħoss li il-care labeling, ġifiri li nibdew mill-ewwel pass, huwa xi ħaġa li għandu jsir obbligatorju. Diġà huwa obbligatorju fl-Italja, ġifiri fih dan it-tikettar nindikaw l-aspett tal-ħarsin tal-prodott permezz ta' xbijat. Dawn ix-xbijat fisser illi dawn iġbijat, kull pajjiż jiġġestixxi dawn iġbijat kif jixtieq. Din hija problema oħra rridu nittrattaw, jiġifieri rridu uniformità wkoll għal dak li għandu xaqsam il-care labeling. L-ispejjeż mhumiex għoljien jingħat li skont studji fl-Italja u l-ispejjeż ġifieri it-tħul huwa marbut ma, ma assoċjazzjoni, ma organizzazzjoni, eh, b'referenza ma l-użu ta' dawn iġbijat il-piktograms ġifiri. U dan kollu kollu huwa marbut ma l-sigurta u l-użu ta' sustanzi fit-tessuti. Jiġifieri hawnhekk għandna tema illi hija wkoll tassew komplikata ġifiri marbuta ma' reach. Nafu illi dan huwa aspett obbligatorju, irridu nirrispettawh, iżda dan ma da ma jseħx għal tessuti u mat u kol ehm, materjal jieġi mill-drap liġi mill-ċina u għallura irridu nżommu e, eh, ir-riċ mod transversali mux biss għal prodotti li saru fl-Europa zda anki dawk li mill-ċina u għallura kif dawn jitlu fl-Europa wieħed irid ikun rigorus ħafna u stret ħafna biex inwaqfu dawk il-prodotti li mhux qed jirrispettaw ir-regolament Reach. U dan mhux qed iseħħ dan mhux għal dak nixaqsam il-pajjiżi Ewropej iżda nafu li għanna xi pajjiżi fejn xi stati membri fejn maħniex qegħdin nagħtu biżejt attenzjoni lil Reach. Issa, aspetti ieħor importanti u koll li interessani huwa l-aspett ta' made in, jiġifieri. Dan jolqot l-SMEs mod partikolari, speċjalment dawk artiġjanali. Għaliex jidentifikaw kunċett ta' kwalità u anke s-sigurta l-element ta' sigurta tal-prodott. Jina konvinta wkoll. koll Għalix għandi kollega, e, kollega Muscardini li għal snin twal għawnek fil-parlament ila u kol taffronta dan din kwestjoni tal-mejdin u hija tiltaqa ma' ħafna diffikultajiet għawnek. U ma jibbażaw il-mejdin fuq il-prodott aħari. Jiprosta tiegħi hija li niftħu dan din it-triq ma' tessuti. Għalix? it-tessuti għandhom il-possibilità f'dan il-qasam illi jenqata ma' konċett wiesa tal-made in li ilu wieqa fil kunsella l erba' snin. Prosta tiegħi hi li nikkonsidraw prodott, per esempio, made in Italy, made in Germany, etc. Anki f'stati membri oħra, fil-moment meta id-drab jiġi mill-pajis, ġifiri, mux il kunċett ta', ta zip, jew ta' bottuna, jew xi aċċessorju ieħor li jista' jiġi miċ-Ċina, jiena naħseb illi għanna nikkonsidraw l ewwel nent il-maġġoranza tal-prodott, ġifiri il-drap, pala, element essenzjali biex tikkonsidra il-made in. Naf illi id-definizzjoni il eh, sħiħa tfisser illi il-prodott ikun kollu kemmu prodott u manifatturat fiħdan l-istat fejn eh, il xogħol iseħħ u dan jimplika illi fil-mument ta' problemi kbar. Kemm għal dak li għandu xaqsam mal-negozji multinazzjonali, li għandhom mbagħad l-esternalizzazzjoni ta' parti tal-produzzjoni tagħhom. Lan huwa li konna prodott made in 100% iżda forsi wieħed irid imbagħad jagħmel valutazzjoni tal-tessut. Din hija proposta tiegħi. Issa fuq il-daqsijiet Jina skoprejt xi ħaġa partikolari, il ġimgħa l-oħra kont l-Italja. Tkellimt ma' persuna li għalt li illi id-daqsijiet speċjalment għal dawk li għandhom xaqsmu il nisa jinbidlu skont perjodu ta' kriżi jew skont eh, periodu ta' rkupru biex najdu għek. Fil-krizi, 40 s-sirtne u 40, u mbad fil-kupru il-42 s-sir 40. Nistqar ma'kom din is-sistema ta sew qed tisseħ għaliex in-nies aħna meta nixtru libsa naraw dawn id-differenzi kbar. U xi eh, kumpaniji tal-moda edin jamlu marketing minn dan il-konċett. Jiġifieri, il-mara trid eh, xi drabi tħossar qiegħa tħossa eh, b'saħħitha u tilbes daqs erbajn U dan huwa każ partikolari forsi, iżda każ tassew eh, komuni. Jiġifieri size labeling, eh, din se tkun ġlida kbira anki għal dak li għandu xjaqsam il-marketing ta' diversi negozji. Issa jiena naf illi il-tikketta ma tistax tkun enċiklopedija, ma tistax tkun twila żejjed, iżda minnaħa l-oħra naf illi mhux iċ-ċittadini Ewropej kollha jafu l-Ingliż, mhux kollha jafu l-Franċiż eh, l-Ingliż, u allura diffiċli nippruvaw b'mod uniformi ehm, namlu tikketta b'dawn iż-żewġ lingwi biss. Allura prosa tiegħi illi nżommu l-multilingwiżmu iżda ehm, namlu t-tikketta b'tali mod li t-tikketta nistgħu inqaċtuha għal biċċa li ma U Ovvjament, meta persuna tixtri prodott ikolla l-indikazzjonijiet kollha hemmhekk, is-sustanzi kollha li qegħdin eh, li setaw indaħlu u nistaw waslu għal xi allerġija, meta eh, t-tikketta hija wistwila nistaw din il-tikketta innaqsuha. Ehm, naf illi kollega tiegħi hawnhekk meta ġab il-qalzit biex jurina t-tikketta, rajna li t-tikketta ma tistax tinqala pero tajjeb li konna daw il-prodotti fejn konna tekketta tal tista' tinqala jekk din tiddejjaqna. Jiena osservajt ukoll b'attenzjoni x-xogħol u l-proposti li waslu mill-membri tal-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi li dawn huma utli ħafna u nirringrazzjom għal eh, din l-informazzjoni sa ċertu punt eh, din hija inċentiva inċentiva biex forsi morru lilin minn dak li forsi il-Kummissjoni xtaqet tipproponi marbut mal-fibri l-ġodda. il tessuti huwa għasam importanti ħafna li għandna fejtan l-ekonomija tagħna u għaklina nħoss li huwa element eh, li huwa l-aktar rib lejn il-konsumaturi nifisom u għalhekk jiena nista' nagħtikom aktar kjarifiċi jekk intom tixtiequ dawn għaliex eh, qabel ma mmur inqatta xi ġimgħat l-Italja. Grazzi. Uh, thank you very much. Um, Mrs. Schaldemoser. Tak for det, herr formand. Også tak til dig, Torin, for... Hafna. ħafna, oh, President, grazie, tajnu kol al eh, prezentazzjoni tijak li kienet tassew entuzjazmanti. U ħafna kummenti li wieħed jista' jressaq hawnhekk, però xtaqt nibda billi ngħid illi l-proposta tal-Kummissjoni miex waħda li l-inna toħloq inna problemi partikolari. E, huwa loġiku illi kollox ikun aktar faċli biex aħna nresqu e, fibri ġodda fuq is-suq. Naqbel li għanna nestendu l-ambitu tal-proposta u ninkludu u koll il-care labeling, kif ukoll elementi oħra fiħdan l-ambitu. Naqbel ma dan, kwistjoni bista jekk aħna nistawx eh, noħol u laqwa soluzzjoni għal dan. Issa, xaqt nressaq xi kummenti, issa xi punti. Naħseb li għata so importanti illi meta konsumatur jixtri ehm, xi ħwejjeġ, inti fil-lingwa tiegħek tista' taqra x'tip ta' tessuti inti eh, xtrajt. U biex kumpaniji eh, ovvjament, eh, kampanija mbagħad irid ikollhom dawn il-lingwi kollha fuq il-tikketta. Iżda jekk inti mbagħad għandek din il-lista twila Eh, fuq il-ħwejġ tiegħek, inti ħad tispiċċa taq ta' tikketta u mbagħad mhux se jkollok l-informazzjoni meta tiġi biex taħsel il-ħwejjeġ. Allura, il-punt ta' tluq għandu jkun li naħsbu dwar dak li huwa tajjeb għal konsumatur. U ovvjament il-konsumatur irid ikun f'pożizzjoni li jaqra il-kontenut fil-sin tiegħu. Iżda fl-istess waqt għandna dawn il-fibri l-ġodda diħlin fis-suq, għandna ismi ġodda, deskrizzjoni ġodda. U dan ifisser illi forsi nistgħu narmanizzaw il-klim jew l-lingwaġġ biex aħna insejħu bl-istess mod eh, din il-ħaġa madwar l-Unjoni Ewropea bħal ħarir per eżempju, etc. Ovvjament jista' jkun hemm xi problemi meta niġu għall-armonizzazzjoni tal-ismijiet ta' dawn il-fibri u tal-tessuti. Ovvjament jeħtieġ eh, ikonna bżonn illi din tkun xaġa obbligatorja meta nitkellmu dwar it-tikettar ta' kif wieħed jitratta dawn il-ħwejjeġ. Iżda min jipproduċi il-ħwejjeġ irrid jkollu attenzjoni għal dan kollu, għaliex ħafna drabi jfisser illi wieħed ma jaħsilx jew jħossib il-ħweġ kif suppost, pereżempju jkun hemm miktub dry clean only jew li inti taħsel eh, dan il-prodott eh, bċertu temperatura fuq il- fuq it-tikketta u dan jħares biss il-produttur tal-ħwejjeġ. U għalhekk aħna neħtieġu tarif ċar fuq il-ħwejjeġ u din għandha tkun xi ħaġa essenzjali. U aħna nappoġġaw dan il-punt, l istess waqt huwa sew importanti illi jekk ikunu xi tip ta' residwi ta' kimiċi eh, perikolużi jew kimiċi li jistgħu joħolu allerġiji, allura il-konsumatur irrid ikun jaf dwar dan. Fl-aħħar net, kumment dwar id-daqsijiet jekk nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar dan kollha flimkien, eh, naħseb tkun xi ħaġa tajba. Naf li hija kwistjoni sensittiva. Fid-Danimarka aħna nużaw it-taqsijiet Ewropej. Jiena nuża is-36 iżda jekk nixtri prodotti Taljani, pereżempju din il-ġaketta, qed nitilgħu daqs għal 42 pereżempju. U jekk nitla sa 44, allura di tkun xi ħaġa li tinkwetani U allura konsumatur Ewropew naħseb li tkun idea tajba li normalizzaw in-numri. Jekk ngħidu li daqs 42 irrit ovvjament imbagħad e, iwassal għal ċertu ħtiġijiet għad-daqs ta' 42. U jekk nixtiequ li l-konsumaturi jixtru permezz tal-internet huwa essenzjali li l-konsumatur ikun jista' jserraħ moħħu fuq id-daqs illi huwa eh, għandu li din dan id-daqs huwa tajjeb għalih, ma jistax ikonna dawn il-varjazzjonijiet staġjonali. Ejna naraw kux possibbli li dan kollu jidħolx eh, fid-direttiva u x'dan ikun utli. U bekk nistgħu forsi nibdew eh, proċess fejn inqisu baktar reqqa id-daqsijiet u biex bekk ma noqodux naħlu għal dak li għandu xaqsa ix xiri ta' ħwejjeġ. Grazzi ħafna. Grazzi għal xogħol tas segretarjat hawnhekk għanna il-Komitat ta' Standardization għal dak indu xaqsa mid-daqsijiet eh, kemm għan nisa għall irġil u għat-tfal. Eh, din hija standardizzazzjoni li jiena se nqassam hawnhekk għall membri tal-Kumitat dan huwa xogħol li diġà sar. Huwa xogħol komprensiv immens Il-kumment tiegħi sissa u jiddispjaċini li qed ninterrompi hawnhekk, hawnhekk qed nitkellmu dwar proposta għat-tessuti, ismijiet u t-tikkettar u mux il-tikettar dak nxaqsam il-ħwejjeġ. Il-ħwejjeġ jistaw jisiru minn diversi tipi differenti ta' tessuti. Infakka il-rapporter il xogħol tiegħu u li jagħti l-opinjoni dwar it-tessuti, l ismijiet ta' tessuti. Dak dik hija proposta f'ħafna drabi it-tikketta fuq il-ħwejjeġ e, ikun e, skont x'tipi ta' tessuti hemm inklużi fih. U il-manifatturi ovvjament ikunu proċessaw it-tessuti forsi ta' il-kulur, eċċetra. l rridu noqdu attenti kollegi hawnhekk ma jfessirx li forsi fil-ġejjini ma nindirizzawx il-kwistjoni ta' tikketta tal-ħwejjeġ, iżda hawnhekk irridu nifukaw fuq it-tessuti. Is-Sinjura Kulle. Iva, jina krit najt fil-fat, inti ħat li kien minħalqi. Jidir li dan il-rapport aħna edin nitilfu il-mira tagħna prinċipali l-industrija fil-fat tab dawn il-problemi u kienet parti mill-inizjattivi sabiex nipruvaw nil-għaw dan kollu. Pero Jiena ma naħsibx li huwa l-post u l-ħin tajjeb biex niddibattu affarijiet oħra, rridu nikkonċentraw fuq il-kwistjoni li għandna qudiemna. Dan m'għandux jaqsam mal-daqsijiet tal-ħwejjeġ jew inkella l-industrija taljana jew inkella proġetti ta' bilanċ jew inkella protezzjoni tad data x'inkella kan mmorru f'din id-direzzjoni kollox ħajkomplika ruħu u jiena għalhekk inħeġġeġ il kulħadd biex inżommu mal-materjali għandna qudiemna. U ma nwessawx. Sisħat ma ipperswadini bizzejiet jekk biex dan l-ambitu ta' din id-direttiva jiġi mwessa. Is-sur xfar, bat is-sur Manders jiska jalaq. Grazzi tassew. Is-sur Rula qalet eżattament dak li xtaqt ngħid jien. Meta niġu għall tikketjar naħseb li il-nies mill dis industrija tat tessuti jkunu verament kontenti jekk dan ir-reġim ikun simili għal dak li applika fil-ġugarelli ġifiri kunem marki ta' CE, dan ikun ta' beneficju għal produtturi l-operaturi u l-konsumaturi, ġifiri eh, l-prodotti jistaw jiġu biss importati fl-Ewropa jekk jilqu ċertu kriteri, persuni fit-tessutti għal mlaqawa rriċ għaliex din permettit ilhom biex japplikaw ċertu kriterji minimi fuq l-importaturi dak li għandu x'jaqsam ma' saħħa tal-bniedem u anki it-tikketjar aħna dawn għandhom ikunu mejjuna wkoll b'implementazzjoni ta' riċ għalhekk. Aħna konna semmejna wkoll il-pajjiż tal-oriġini. Dan jidher li huwa punt faċli, però mhux daqshekk faċli. X'percentaġġ minn dal-prodott ikun ġej milli ma pajjiż. Din hija ċaġa ovvjament li rridu eh, nitrattaw sabiex wieħed ikun jista' jimmarka minn fejn ġej il-prodott. Xfrid ikun hemm marka li tajt pereżempju made in Europe, mamur fl-Ewropa. U il-manifatturat irid kollu jagħmel evalwazzjoni bir-reqqa forsi anki nistaw nfasslu ċertu eh, percentax, per esempi 60%, u għalek dak il-komponent mbagħad ikollu jiġi mill-Ewropa. Dan huwa kriter ferm importanti. Però il-problema prinċipali hawnhekk li tant għandna tessuti li qegħdin jiġu importati u dawn qegħdin jiġu prodotti u eh, msemmija Però il-konsumaturi jispiċċaw jew il-nies jibdew jispiċċaw jużaw ċertu eh, tessuti azjatiċi. Din hija xi ħaġa għalhekk li irridu nispigaw lill-konsumaturi. U l-konsumaturi għandhom ikunu jafu li it-tessuti li huma qegħdin jilbsu huma siguri li mhux ħaj perikolaw s saħħa tagħhom u naħseb din aktar importanti mid-daqs tal-ħwejjeġ. Iva, grazzi tassew. Sur Chair, grazzi tal-li ħatna lura għas sustanza reali ta' dan ir-regolament. Fil-fatt jina naħseb li dan huwa importanti ferm. Hawnhekk qed nittrattaw mal-kwistjoni tal-importazzjoni ta' tessuti ġodda u l- proposta bħala xi ħaġa sħiħa qed ċertu inċertezza legali u bekk tgħin is-suq intern. Jiena naħseb li il-marketing ta' tessuti innovattivi qed timxi passi maġġel u dan għandu jitpoġġa fil-jiddaħal fil-regolament għalhekk aħna jkunu qed insaħħu il-kapaċità li noħolqu innovazzjoni fis-suq intern. Hawnhekk għandna d-daqs, għandna kwistjoni ta' saħħa, għandna arranġamenti differenti li semmet s sinjura Gapehard. Anki pereżempju il-xogħol il-xogħol infurzat ta' tfal f'pajjiżi tal-Asja. Dama kollha kwistjoni li aħna rridu nitkellmu fuqhom. Fissam il-grupp tiegħi nixtieq najt li dak li nixtiequ aħna fuq kollox u sistema flessibli li taħdem tajjeb u li tejn tirregola issu intern għal l-tessuti fl-Unjoni Ewropea. Iġifri, il-tikketta tal-Maiden diġa hija permessa għal min irid juża dinja biss kwistjoni jekk dan dan se jkun vinkolanti għal kulħadd. dinja xi ħaġa li aħna rridu nitkellmu fuq aktar quddiem. Batanna l-kwistjoni wkoll tad-daqsiet tal-ħwejjeġ Pero jina mux ħanaqot nitkellem fuq dan il-punt, jina għandi ċertu daqs mustanqat najdlek xinu, ma nafx jekkux l-istess id-daqs ta' Sur Sheldon, pero dan ir-regolament u dak li neħtieġu fl-aħħar mill-aħħar u jina nixtieq nifraħ lill-rapporter u nixtieqlu kull suċċess għall-aħħar fażi ta' dan ir-rapport. Grazzi tas Sur Andres. U nixtieq nagħti kelma lix shadow rapporter għax ħajħdu ħsieb dan kollu wkoll. Is-Sinjura Sur Manders. Signora Kommissjoni, rappresentata tal-Kommissjoni, xitatina l-opinjoni tijak? Iva, jina nishti uh, najdilkom kentejn il-proposta tal-Kommissjoni fil-fat proponid dan il-proposta biex tissimplifika il-qasas regolatorju prezenti u l-Kommissjoni għal-esta miftuħa l-dibattitu biex niddiskutu aspetti oħra ta' tikketjar pero nissuġġerixxu li namlu dan separatament mill-proposta li edha bħalissa fuq il-mejda lix nistgħu niġbu l-benefiċċji kemm jista' jkun malaj. Fl-aħħar mill-aħħar nilqaw l-istudju l-informazzjoni li dan l-informazzjoni se jġib maħħa, dan il-proposta se jġib maħħa u lesti li ikonna niktar diskussjoni tal-aħħar fażi. Jekk intom interessati nixtieq natilkom aġġornament fuq ix-xogħol qed isir fil-Kunsill Sissa aħna konna qegħdin naħdmu mod sodisfaċenti mal-Istati membri u kemm il-Presidenza Svediża kif ukoll il-Kommissjoni qed jaħsbu li daqt nilqu konsens fost l-Istati membri u t-test il-ġdid jista' jkun bażi tajba biex nibdew diskussjonijiet mal-Parlament. Hemmhekk għandna differenzi pjuttost kbar meta nqablu mal-proposta tal-Kummissjoni hemmhekk għandna referenza ta' standardization ta' ċertu kwistjonijiet fan nestminja li huwa pittos tekniku u għal għalbqija għandna dibdilit tekniċi biex intejbu ċertezza legali u l-kjerezza tat-test. Grazzi. Tuan Manders. Issur Manders, jekk jogħġbok. Grazzi, ċer. Is-suġġett li inti qajjimt dwar l-ambitu ta' din id-direttiva kienet is-suġġett tad-dibattitu meta aħna kellna din il-laqa ma' Shadow Rapporteurs. Aħna nikkupjaw dak li huwa propost u sa fejn naf jien, sa fejn nista' nifhem tajjeb jien, aħna nafu li ma kienx hemm ħafna aspetti negattivi fuq il-proposta tal-Kommissjoni jekk kif diskutejnija, però kien hemm ukoll konklużjoni tal-grupp ta' ħidma ma' Shadow Opporters li aħna bħala politikanti ntejbu l-affarijiet għall konsumaturi Ewropew jekk aħna nistgħu nagħmlu dan nistgħu nwessaw l-ambitu. U din kienet il-konklużjoni tal laqgħa li kellna ma' Shadow Rapporteurs aħna u kol kena diskussjonijiet mal-Kommissjoni u ma u kol edin jaraw il-vantagġi u iridu jaqsmu u jħaffu ix-xogħol u jaqblu ma dak li u fil-mejda bħalissa u fil-ġejjin nħorġu proposti oħrajn fuq it-tikket jarki kif diskutejna issa. Jekk aħna nistgħu nibdew bid-dibattitu f'dan il-kumitat kif intejbu t-tikketjar forsi diġa biżejjed, però irrid ikollna informazzjoni biex naraw x'inhu possibbli, xinu fattibbli u naraw x'nistgħu nagħmlu biex nuru l-ċittadini Ewropej x'inhuma l-vantaġġi tal-Unjoni Ewropea u anki tal-approċċ tas intern. Dak eżattament iddiskutejna u forsi l-konklużjoni ħarija u li nilqgħu li naħarsu lejn l-ambitu mbagħad l-arfin li għandna il-Kommissjoni tħabbar li tista' terġa' toħroġ b'xi tip ta' proposta fuq l-etikettjar, però aħna bħala politikanti nistgħu nieħdu l-opportunità li nuru li l-Unjoni Ewropea, l-Parlament Ewropew, hija tema ċittadini Ewropej u għalinka l-industrija u ekonomija Ewropew. Jekk aħna nista' ntejbu dan, jiena naħseb li ser inkun qed naqmlu naqdu dmirna u nkun qed naqdu eżattament id-dmir bħala politikanti u għal ħana lek ġejna letti wara kollox il-proposti teknika ma kienieġ daqshekk komplessa, però jekk inti twessa l-ambitu f'dak il-każ tista' tkun komplessa kemm eh, nixtiequha, però fl-aħħar mill-aħħar ser ikonna kompromess bilanċjat u rigward il-Maiden, il-kwistjoni Maiden, kif qalet Lara, il-ġimgħa li ġejja fil-plenarja, fil-plenarja eh, mini plenary, ser ikollna stqarrija fuq din kwistjoni tal-mejdin, mbagħad għalhekk aħna forsi nkunu nafu aktar ser jiġri speċjalment rigward din kwistjoni speċifika. U għalhekk inkomplu mbagħad fit-tmiem ikollna rapport bilanċija l-aħħar l grazzi. Uh, well, thank you very much. So... Grazzi tassew. Rigward ta' skeda, x'qed tbassar? Qed tistenna l-istudju? l-istudju sar u ġi approvat mill-koordinaturi ġifiri dan ser ikompli issa, ġifiri ma nafx ser iż-żmien tagħna, l-data tagħna, għandek xi skeda partikolari meta tipproponi li toħroġ eh, bl-ewwel proposta? Iva, l-konklużjoni tiegħi kienet eh, l-ewwel irridu naraw fuq xi qed nitkellmu li xtajb li ngħidu xi ħaġa bil-miftuħek minar arfinu minar konklużjoni ċifri, aħna ridna nistennew sakemm l-esperti jew inkella l-istudju jkun hemmhekk u xaktarx li fl-amministrazzjoni tagħkom qalu li dan l-istudju se jkun mitmu f'jannar għalhekk imbagħad aħna kun nistgħu nistgħu nivutaw iktar l qudiem fil-plenarja forsi f'xi Marzu. Aħna qbilna dwar dan u nistaw Diġa natulkom, natulkom skeda, pero l-ewel net qabel natulkom data nixtiequ naqraw l-istudju. Grazzi. Tepwis, bla dubju inti ser ikollok l-iskeda rigward l-istudju u lesti wkoll li nisimgħu il-konklużjoni tiegħek dwar il-viżjoni il-vista informali. Zjera informali, mela Aħna issa temmejna il-negozju li kellna għal-ġurnata tal-lum ġifri l-agenda sanna laqa tal-koordinaturi. Għanna Sur Berhan mill-DG Mark li ser jikellim il-koordinaturi dwar kwistjoni li tqajmet fuq il-kometoloġija u għalek jekk nista nistinden il kulħadd biex jitlaq barra dawk li u ma titolati li jkunu fil-laqa tal-koordinaturi inkunu nistaw nibdew it-tini parti tal-laqa tagħna. Grazzi tassew u jien nħares bħeġġa narakom għada fil-ħodu fil-disa għattilet sessjoni fil-komitat tagħna meta jkollna numru ta' dossiers importanti bl-inklużjoni ta' review tal-buy-side products u anki l-impatt ta' evalwazzjoni. Grazzi tassew tal-li parteċipajtu sissa hawnhekk maħna, grazzi.